Dear colleagues, uh, let's start our meeting. Kollegi, nibdew laqatana. Mela nilqakom għal din l-ewwel laqgħa ta' sena l-ġdida ta' 2020 li tagħmel ħatat il-frott. Mela l-ewwel net irridu nadottaw l-abbozz tal-aġenda għal dawn l-jumej ma naħsibx li għaw oġġezzjonijiet minn nara l-ħadd oġġezzjoni mela nistgħu nadattaw l-aġenda nadottaw l-aġenda. Għandkom xi oġġezzjonijiet le? Tajjeb wisq. Tieni punt. Issa nduru l-aġenda. U t-tieni punt huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal laqgħa tal-11 sa 12 ta' Novembru tas sena li għaddiet kif ukoll it-tnej u t-tile ta' Deċembru ta' sena li għaddiet. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati lill membri kollha tal-Kumitat u sa fejn jien m'hemmx oġġezzjonijiet. Mela nistgħu ngħidu li ġew approvati. Tajjeb wisq. Issa ngħaddu għall punt li jmiss, il-punt numru 3: l-avviżi tal-Presidenza. Mela, il-membri ġew infurmati dwar ir-riżultati tal-proċedura bil-miktub dwar il-punti B tal-11 u 12 ta' Novembru tas sena li għaddiet bħalma ħansemmi. L-ewwel net il-petizzjoni 646 eh, e tal-2018, 755 tal-2018, 145 tal-2019 dawn ħaw jinżammu miftuħin u ħajkunu inklużi fl-aġenda tal-laqa tal-ġejjeni. Issa, il-petizzjoni 171 tal-2019 ħat inżamm miftuħa ħat inkluġi ġi inkluża fl-aġenda tal-laqat tal-ġejjeni u ħat intbata l-informazzjoni lill mv żewġ petizzjonijiet li mis huma 145 tal-2019 anzi u l-2000 anzi 211 tal-2019 għal dawn iż-żewġ petizzjonijiet ħajjingħataw xarej il-petizzjonanti biex jistennew anzi biex jirreaġixxu għat-tweġiba tal-Kummissjoni. Petizzjoni li mis 609 tal-2018 din ħat inżamm miftuħa u ħat tiġi indirizzata flimkien mal-petizzjoni 784 tal-2019. Il-petizzjonijiet 124 u tal-2019 u 178 tal-2019 dawn ħajġu maluqa. Issa dwar ir-rakkomandazzjonijiet kontestati, riżultati tal-proċedura bil-miktub huma dawn. Ir-rakkomandazzjonijiet kontestati ġew adottati fil-formula proposta mill-President tal-Petizzjonijiet 515 tal-2019 u 541 tal-2019 u l-petizzjonijiet 536 tal-2019, 551 tal-2019, 563 tal-2019 u 596 tal-2019 ġew adottati kif ġew suġġeriti ġi suġġerit mill-ħodor. Dawk huma l-avviżi. Bena, mela, daw konsidrajtuhom ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. U għakit nitkellmu fuq diskussjonijiet fuq il-petizzjonijiet. U għawek l-ewel petizzjoni hija petizzjoni fuq il-kompetizzjoni hija petizzjoni 984 eh, tal-2000 u 18 mill-petizzjonant ċete mill-Greċja fuq il-proċedura fuq il-beħ ta' unitajiet tal-lignite ta' deħsa li hija l-kumpanija tal-elettriku Griga f'Meliti u Megalopoli. Aħna ġejna infurmat il-petizzjonant mhux jataw, Għalhekk ħanaddu l-kelma direttament lill-Kummissjoni. Għanaddu l-kelma bekk il-Francesco Materia. Grazzi, Signora President. Mela, Il-petizzjoni dwar l-impenji tal-Greċja u li saru mill-Kummissjoni fl-2018 sabiex fl-aħħar jindirizzjaw it-tħassib tal-kompetizzjoni dwar l-aċċess eh, privileġġjat tal-lignita eh, li ġiet motija mill-Greċja lil kumpanija deħsa. Ġvidinija saga li ila għaddejja bid-deċiżjonijiet oriġinali tal-2018 2008 u l-2009 kienem eh, kien hemm appell min-naħa tal-Qorti Ewropea fl-2016 l-impenji tal-2018 li ġew adottati wara sentenzi mill-Qorti tal-Unjoni Ewropea ma ħallewhom xi żommu tnejn mis-sitt eh, mis-sitt eh, unitajiet tal-lignita. Lignite u dan indirizza l-tħassib tal-Kommissjoni billi permettew li l-kompetituri li kollhom aċċess għal dawn l-impjanti tal-lignite. U inkludew numru ta' salvagwardji biex jisalvagwardjaw l-interessi ekonomiċi tal-PPC imma wara numru ta' estensjonijiet li tat il-Kummissjoni biex tkun tista twieġeb għal talbiet tal-Greċja u l kumpanija fl 2016 eh, ir-rimedji tal-2018 ma ġewx implementati sa xieġri minn dak il-moment. Bażikament hemm gvern ġdid li ħapostu. postu fl-Lulju tal-2019 u dan il-gvern ġdid f'Diċembru tas-sena li għaddiet adotta pjan ġdid tal-klima u l-enerġija. Aħna nilqaw dan il-pjan ġdid għaliex bassar li il-maġġoranza tal n NFR ħajkunu dekommissjonati san-nofs is-sena. imma il-Greċja għat għandha obbligu legali biex twetta is-sentenza tal-qorti tal-2016 u ma deċiżjoni tal-Kummissjoni għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-Greċja sabiex jibgħatu rimedji reveduti u mhux inkomplu mal impenji tal-2018. U l-Greċja għaltinna li Eh, f'Novembru tal 2016 fil-fatt għaltinna li għalesta li tibat impenji reveduti sabiex tkun tista' tagħlaq dan il-każ kemm jista' jkun malajr u dawn ir-rimedji ħadd jaraw li sakemm joħroġ ir-riżultat fuq l-ignit fil-pajjiż il-kompetituri ħajkollhom ukoll eh, aċċess għal dan is-sem tal-unitajiet tal-ignite. Grazzi. Grazzi. Issa nixtieq niftaħ id-diskussjoni lill kollegi min jixtieq jitkellem. Grazzi, Signor President. Fisem il-PPE ħana naqblu mal-evalwazzjoni tal-Kommissjoni, aħna nemnu li l-gvern il-ġdid Grik u l-approċ tiegħu sabiex ikollu pjan ambientali biex jiqfu jużaw l-ignit sal-2028 dan iwassal sabiex il-kwistjoni eh, kurrenti hija obsoleta iżda minkejja dan xorta waħda hija kwistjoni importanti ħafna eh, li e, mal-ambjent kif ukoll kwistjoni ta' kompetizzjoni hija kwistjoni importanti minkejja dan aħna nħossu li din il-petizzjoni nistgħu nagħlquha għaliex il-tweġiba mill-Greċja u l-azzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea huma aċċettabbli għalina, grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Vince. Issa l-Onorevoli Nikolaw Alavanos. Grazie ħafna, Signora President. ma nishtiqx eh, indewemkom imma ħanatikom l-opinjoni tal-Partit eh, Komunista Ewropew li hija kompletament kontra l-evalwazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni fuq dawn l-unitajiet li qegħdin niddiskutu f'din il-petizzjoni. Għaliex dan? għaliex inir ngħid li kienet petizzjoni u aħna nixtiequ li l-petizzjoni tibqa' miftuħa u terġa' tiġi diskussa. M'għandix tkun inkluża fil-qasam tal-kompetizzjoni, anzi għandha tkun inkluża taħt l-enerġija din il-petizzjoni. U l-kwistjoni għalina miex jekk dawn l-unitajiet u mux ħajimbijaw u għall-ma prezz, il mhix il-punt, il-punt huwa li m'għandhomx jinbijaw għaliex għax huma unitajiet li ġew maħluqa, ġew mibnija waqt il-perjodu fejn il-PPSC kien kienet kumpanija ta' servizz pubbliku, ser kumpanija pubblika li mbniet u mħalz ġiet imħalsa mill-flus tal eh, minħala 16 Grik biex ikunu jistgħu jkopru l-bżonnijiet tal-ħaddiema u l-industrija għal dak li huwa l-produzzjoni elettrika. Aħna nistgħu nifmu għaliex il-Kummissjoni Ewropea għandha din il-pożizzjoni u il-gvern Grieg fis-snin u anka dak preżenti u il-gvernijiet ta' qabel, il-gvernijiet kollha tal-Greċja implementaw il-qafas tal-Unjoni Ewropea l-ewwel segwew il-politika tal liberalizzazzjoni għall-enerġija, Umbat segwew toroq simili bit-tkabbir ekoloġiku favur l-ambjent u se jaqblu li jifu jużaw l-lignit imma il-beħ u l-privatizzazzjoni ta' l-utilità pubblika m'għandhomx loġika għaliex lilin mill-unità ta' Megalopolis għaliex ta' Meliti għandha teknoloġija moderna ħafna ma tagħmilx emissjonijiet ta' gas, ma tniġġis u aħna illum b'kontroll mill-istat nistgħu nagħmlu l-investiment meħtieġ sabiex l-unitajiet tal-lignit ikollhom jipprovdu aktar elettriku binqas e, tniġis. Jista' jkollna l-ewwel stadju fejn jista' jkollna l-produzzjoni tal-elettriku fil-pajjiż li ħajkopri il-bżonnijiet tal-popolazzjoni griega. Imma il-politika li ġiet segwita f'dawn is-snin U għara dak li jina semmejt qabel, ġviri liberalizzazzjoni tal-enerġija, tkabbir ekoloġiku, l-użu tal-lignit kellu effett negattiv fuq il-poplu Grik. Għalix, għax kellna zida kbira fil-prezzijiet tal-elettriku, il-djar kellu maħal t-taxxa, għal tkabbir ekoloġiku sabiex ikunu jistaw jissussidjaw kumpaniji privati li daħlu fil-qasam tal-enerġija rinnovabli Riċentement, bl-aħħar pass tal-gvern, bl-abolizzjoni tal ftejim tal-kontrat li, li kienu kizbu, il-privatizzazzjoni u t-tifrik ta' din il-kumpanija jifisser li hemm ħafna kompetizzjoni minn kumpaniji privati minn ħajħu li ma' parti ta' din il-kumpanija ħajkun hemm 5000 persuna li jispiċċaw nkeċċija minn xogħolhom. Dan jaħdem fil-qafas tas settur privat jgħalqu l-unitajiet hemmhekk ibijaw ibija mhux biss l-unitajiet ta' produzzjoni tal-lignit imma ibija wkoll l-unitajiet ta' hydropower. U ovvjament dan jekk jiġri jista' jwassal sabiex il-pajjiż jiddependi minn postijiet oħra għall-enerġija. Meta nitkellmu dwar il-produzzjoni tal-enerġija mill-gas, il-gas hija produzzjoni li m'għandniex aħna rridu nimportawha imma l-lignit għandna. Jeżisti taħt l-art huwa irħis biex wieħed jkun jista' joħorġu mill-art. U l-pjanar ta' abolizzjoni tal-lignit ħajħroġ ħafna ħafna problemi għal kumpaniji ma' anka għan nies li jgħixu u em, eh, li jaħdmu fil-punent tal-Maċedonja u li jiddependu minn din il-produzzjoni eh, biex ikunu jistgħu jgħixu. u l-Unjoni Ewropea qed titlob għal żieda fl-investiment privat, il-produzzjoni enerġetika u din ħadha ħajkun prezz oli ħafna li ħajkollu ħallas il-poplu Grek. Din hija kwistjoni li ma nalqitx hemm ħafna e, problemi għal popli li jgħixu f'din iż-żona u aħna nemnu li għandna bżonn ta' stat wahdini, eh, kumpanija waħda tal-istat li tkun tista' tuża l-forom kollha ta' enerġija biex tappoġġa li jkun hemm eh, elettriku b'xej għal ħaddiema u dawk il-familji li huma foqra, ikopru l-interessi tal-kuta tal-pajjiż u jkunu jistgħu ikopru l-ekonomija kollha u b'din il-loġika u minħabba l-fat li aħna ninsabu fazi fej id-neo demokratika edin isegwu il-passi ta' Sirizza edin jipruvaw eh, jibijaw il-CPC, PPC, U minħabba din il-kwistjoni fl-evalwazzjoni tal-Greċja ġiet eżaminata mill-Kummissjoni fl-evalwazzjoni tagħha u l-Kummissjoni insistiet li tibqa' miex f'din id-direzzjoni, jiena naħseb li hemm bżonn li nikkonsidraw id-dejta l-ġdida li għandna l-immobilizzazzjoni u l-sfidi li qed jiffaċċa l-pajjiż din hija l-dibattitu m'għandux jieqaf, il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u għandna insegwu l-iżviluppi. Grazzi. Thank you, Mr. Nikolaw. Grazzi ħafna. Suraġu Saliba. Of we believe that the situation of prices is not clear and therefore further investigation could be requested on this. We, uh, we believe that... Aħna nemnu li din hija kwistjoni politika ħafna, petizzjoni politika fejn hemm kwistjonijiet ta' eh, privatizzazzjoni imġela u għalhekk aħna naħsbu li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Grazzi. No one I like also to intervene Uh, representing the opinion of, of Green Group. Uh, we also have some doubt. Mela maħat fisem il-parti tal-ħodor. Aħna wkoll għandna naqra dubji dwar dan. fil-tweġiba ta'kom, fil-komunikazzjoni ta'kom, kummissjoni, jintom għettu li ħajkun approċċ ġust bbażat fuq is-suq għal dan l-appalt għal privatizzazzjoni, imma l-opinjoni tal-min qed jagħmel petizzjoni li tidher li hija raġonevoli hija li l-beħ ta' żewġ unitajiet tal-lignit fiż-żewġ postijiet huma verament ta' prezzijiet baxxi xinuwa prezz ġust bazat fuq is-suq f'intrapriżi daqshekk speċifiċi fejn hemm biss żewġ unitajiet tal-ignit fil-Greċja. ċviri din kienet mistoqsija retorika minna ħatijaj, aħna ma nemnux li ħatkun ġusta u bazata fuq eh, is-suq Is-sur Aranisis. Από την Γκουέντζια, Grazzi jina mill-Gwen eh, GL jina naqbel ma l-evalwazzjoni tijak, Signora President. Aħna naqblu ma l-ħsib ta'kom, kif ukoll ma' soċjalisti, U nixtieq ngħid li aħna għandna kwistjoni importanti ħafna li tqajmet mill-kollega tiegħi mill-Sur Alavano se nitkelmu fuq eluf ta' impigi li huma marbuta mal-soċjetà mm, lokali, 5000 persuna. U dawn in-nies u l-familji il-ħidma tagħhom u l-familji tagħhom jirridu jiġu konsidrati, il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa u trid tmur anke quddiem il-Kumitat eh, Empl. Grazzi. Għax xaħat iħor jixtieq jitkellem? Jidher li le? U jina naħseb li d-deċizjoni tista' tkun kif ħanajt li nżommu l-petizzjoni miftuħa u nitolbu il-Kummissjoni li żomna aġġornati fuq ir-riżultat tal-proċedura l-ġdida tat-tender. Din hija ħaġa li ġiet eh, nieda f'Marzu mbagħad ġiet posposta ħabba l-elezzjonijiet ġifieri hemm proċedura li għadha għaddejja, proċedura antika, għalhekk hija nżommuha miftuħa u nitolbu aġġornament mill-Kummissjoni kien hemm ukoll proposta li nibatu l-petizzjoni lil empl Nistgħu nappoġġaw din il-proposta? Il-Kumitat tal-Impjigi. Għal-informazzjoni. from the EPP? Okay, thank you. Let, let's examine this case. Iva mela n-nizaminaw dal-kas aktar fid-dettal. Nittamaw li konna soluzzjoni aħjar. Mela, il-punt li jmiss il-punt 5, anzi 4 u tlet petizzjonijiet. Sitta 2 0 tal-2018 minn Tekke minn Greċja li għandha petizzjoni bi 43 firma fuq il-protezzjoni ambjentali taż żona tal-minjeri ta' Kalkidiki fil-Greċja. Għawek u koll qed nitkellmu fuq il-mini imma qed nitkellmu minn aspett ambjentali. Mbagħad il-petizzjoni 917-2013 ta' Sotiris Adomopoulos Greco koll dwar il-minieri tad deb Skurjes tal-kidiki u koll u l-tniġis li joħroġ minnu. Kif ukoll il-petizzjoni numru 1 2016 ta' Ismael Antonio Lopez Perez, huwa Spanjol, fisem l-Assoċjazzjoni Ambientali u Indipendenti ta' Petondo Lobo fuq id-deforestazzjoni li hija ikkawżata minn mina ta' skures fal-kidiki eh, fil-Greċja. Mela biex nevitaw eh, xi konfużjoni, dawn it-tlet petizzjonijiet għandhom x'jaqsmu l-istess proġett tal-kumpanija Hellas Gold li hija sussidjarja griga tal-kumpanija kanadiża Eldorado Gold li topra ferba mm, postijiet differenti fil-reġjun ta' Halkidiki. Kif nifhem jiena għandna tlet kelliema tnejn li qegħdin jirrappreżentaw l-ewwel petizzjoni għandhom ħames minuti kull wieħed. U għattini waħda u koll ħames minuti. Mela, is-sur Kirjakos u Verjutipos u Konstantinos Eftimio. Għandkom ħames minuti kull wieħed, ma ħajtkellem l-ewwel. Se nkun qed nitkellem jiena għal ħames minuti. Ser nipprova ngħid dak li ktibt fil-qosor. Nixtieq insemmi din il-kwistjoni illi fil-leġislazzjoni nazzjonali ta' pajjiżi din mhux qed timxi mad-direttiva 92-43 fuq il-protezzjoni tal-pjanti u tal-annimali u in-natura. U pjanijiet li jistgħu jinfluwenzaw żoni ta' natura l fejn. Dan skont artiklu 6 paragrafu 3 u 4 ta' direttiva 92 43 fuq eh, in-natur fuq raġuni ta' natura 2000. Mela x'inhi l-konklużjoni ta' din id-direttiva? li l pjan ma jiġix approvat sakemm l-awtoritajiet ma jkunux ċerti li mhux se teqret jew tħalli effetti negattivi fuq iż-żona. Artiklu 6 paragrafu 3 jinkludi proċedura speċifika li wieħed irid jagħmel evalwazzjoni tal-konsegwenzi ambjentali ta' dan il-pjan u dan huwa implementat f'kull pjan fi pjanijiet li mhumiex neċessarjament marbuta mal din il-ħidma iżda li jistgħu jinfluwenzaw din iż-żona jew pjanijiet oħra ta' żvilupp. Dawn il-pjanijiet qed jiġu implementati mhux fuq eh, mhux dak għandu x'qasam mal-ġestjoni taż-żona, iżda jistgħu ħallu riski fuq din fuq din fuq din iż-żona. U dan il-pjanijiet kif jiġu implementati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali Griega. Artiklu 6, paragrafu 3 tad-direttiva ġie inkorporat u skont eh, l-avukati fil-Liġi Nazzjonali tagħna permezz ta' deċiżjoni ministerjali u kellu wkoll abbozz 40-14 tal-2011 iżda r-riżultat ma kienx dak mixtieq. Minflok ma ċara l-affarijiet, dan l-abbozz iktar ikkomplika l-affarijiet il-leġislaturi mhux qed jarfu illi artiklu 6 paragrafu 3 u 4 huwa speċjali huwa relatat ma' żewġ direttivi oħra. Direttiva l-evalwazzjoni tal-konsegwenzi ambjentali u direttiva li tirrigwarda l-evalwazzjoni tal-konsegwenzi fuq l-ambjent. Iżda l qorti ambjentali iddeċidiet li din il-proċedura imwaqfa minn dan l-artiklu hija separata mill-proċedura ta' din id-direttiva jaqa taħt każ partikolari ġifiri differenti minn dak l-għandux qasam mal konsegwenzi ambjentali kif ukoll l-evalwazzjoni strateġika. B'artiklu 10 ta' liġi 4014 Grega hemm bżonn li tiġi li ssir evalwazzjoni dettaljata għall pjanijiet ta' kategorija A u B skont it-tip ta' eh, evalwazzjoni ambjentali li tkun saret. Proġett li jaqa' taħt kategorija partikolari jista' jiġi inkluż fl-evalwazzjoni ambjentali. F'każijiet oħra tkun teħtieġ evalwazzjoni ambjentali separata u il-liġi ma implementax kif suppost artiklu 6 paragrafu 3 tad direttiva 92/43 għaliex din kif din ġiet interpretata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Skont l-avukati tagħna jew skont xi avukati, dan l-approċċ jikser id-dispożizzjonijiet tad direttivi msemmija. Ħaġoħra, artiklu 11 tal-abbozz 4014 tal-liġi Griega jistipula dispożizzjoni li tmur kontra artiklu 6 paragrafu 3 u 4 ta' direttiva 92-43. Għaliex il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet illi kwalunkwe proġett irrelevanti mid-daqs tiegħu irid isegwi dejjem l-istess proċeduri. Ikun kemm ikun kbir. Nixtieq ngħid ukoll li aħna fil-Greċja għadna ma stabilixxejniex awtorità ambjentali indipendenti li tkun indipendenti mill-awtorità li toħroġ il-liċenzji, awtorità li suppost wettaq l-evalwazzjonijiet meħtieġa. Grazzi u nittama li terġa' tagħtini l mikrofonu aktar 'l qoddim għax aħna se nkunu qegħdin nisottomettu dokumenti dettaljati fuq il-punti li ma stajtx inressaq f'ħames minuti. Grazzi tal-li żammejt mal-ħin. Issa is-sur Sotirios Adamopoulos, jekk jogħġbok. Sinjura President, eżis membri, grazzi tal-li qed tilqawni magħkom illum f'dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Ir-raġuni għalfejn il-kwistjoni ta' skurjes qed tiġi rikonoxxuta lil-lin mill-frontieri tal-Greċja hija minħabba li l-ebda kwistjoni ambjentali mi problema lokali, skurjes tfakkarna illi il-ġlieda għall pjaneta iktar ekoloġika u nadifa hija ġlieda tul ħajjitna għall-umanità sempliċement hija ġlieda kontinwa. L-ambjent huwa l-qasam fejn il-governanza globali fejn l-ebda stat organizzazzjoni jew individwu huwa żgħir iżejjed li ma jistax jagħmel differenza u l-ebda stat organizzazzjoni jew individwu mu kbir biżejjed biex ma jiġix affettwat. L-ambjent għadna l-koll frazzjoni dinamika ta' interdipendenza il-nirien fi Brażil, fl-Awstralja, il-livelli tal-baħar dejjem tilajn, id-deforestazzjoni, il-xogħol fil-minjieri, sajt żejjed, il-skart, ġestjoni ta' ta' skart tossiku u ħafna iktar, ma nistgħux nippermettu dan kollu jintiret mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Il din il-pjaga tal-Greċja fisem il- tkabbir ekonomiku u żvilupp qed nagħta prijorità fuq l-iżvilupp sostenibbli u fuq il-ħajja nnifisha. Skurjesija l-ewwel qabel kollox dwar kwistjoni li ma tantx hija pjaċevoli fuq il-verità inkonvenjenti. Hemm egoizmu tal-istatu naqqas ta' trasparenza, għandna egoizmu istituzzjonijiet politiċi sejrin għallar parlament u gvernijiet li qegħdin hemm għal fidejn l-entitajiet barranin li qegħdin jiperiklaw drittijiet tal-bniedem, inniċsu u li qegħdin u teddida realistika, indifensibbli u imminenti għall abitat naturali l-biodiversità, il-fawna, il-flora kif ukoll is-saħħa u l-ħajja tal-bnedmin. L-impatt ta' dawn l-attivitajiet ta' minnieri f'żona li diġà hija suscettibbli għat terremoti ser twassal għal telf ta' 4130 acre ta' foresti u trap li ser ikun ta' 3116 tonnellata fis-sija, 488 metru kubu ta' ilma li se jiġi pumpjat fis-sija se jkollu konsegwenzi fuq l-art fuq ilma tal-pjan u li ser jitnaqqas b'600 metru. Hemm ukoll l-ilma eh, li se jiġi kontaminat bl-aċidu eh, sulfuric acid u metalli oħra li huma tossiċi u velenużi. Kif ma nistawx aħna nsaqsu fuq l-impatt tal-intħil tal mill-bniedem, l-intrużjoni fuq l-ambjent naturali, kif nistaw ninnegaw direttament u indirettament l-komunità lokali ta' Ħalkidiki u l-soċjetà ċivili dritt li jeżaminaw il-gvern tagħhom. Wara is smiet ta' petizzjoni fl-2017, tliet snin ilu, il-Municipalità ta' Qaris. Aristoteles batet l-opinjoni tagħha u rriet illi l din attività ta' minjeri tikser il-prinċipju ta' sostenibilità għax mhux qed tissalvagwardja b'mod eku u ekwitabli l-ambjent, il-komunità u l-ekonomija. Sfortunatament, tweġiba ma mwaslitx għand il-Ministru Ministeru Grek għall-Ambjent u l-Ministru tas-Saħħa. Onorevoli membri tal-Parlamentu ta' dan il-Kumitat, il-preżenza tiegħi hawnhekk illum hija talba, hija appell. Appell biex nitkellmu dwar dan il-katastrofi ambjentali bħal kediki biex il petizjoni tibqa' miftuħa għaliex id-direttivi 92-43 u 2009-147 qegħdin jinkisru u qegħdin nitolbu opinjoni mill-gvern tintalab opinjoni mill-gvern grib fuq dawn dan il-ksur u li jkun hemm studju eh, ta' impatt ambjentali biex anke iżżuru kun hemm delegazzjoni indipendenti li żżur ir-reġjun u li tħara l-erda ekoloġika u l-qasma soċjali. Issa nista' nikkonkludi bil-klim ta' Jerisos. Jerisos artiklu ippubblikat mill-dokument ehm, Franċiż Liberazzjon f'April tal-2013. Din istorija Ftakru isem dan il-villaġġ, l-istorja ta' dawn in-nies. Dan juri pożizzjoni f'saħħitha din għandha tintuża bħala xempju għan-nisa għall-irġiel kollha li għandhom il-kuraġġ li jiġġieldu l-imġieba ta' dawn il-swieq. Grazzi tassew, Sur Adamopoulos. Issa, ser nisimgħu mill kummissjoni Nat il mikrofonu lis sur Janis Kolinjotis. Grazzi, Signora President. Aħna smajna b'interess kbir il-kommenti u l-argumenti li ppreżenta l-petizzjonant, nirringrazzjawh. Jiena ħadd nota wkoll li aħna se nistennew kommenti addizzjonali bil-miktub issa naraw se jkunu dawn il-kommenti. Nixtieq ngħid li aħna wkoll imħasbin Eh, palma u ma femmu ma petizjonanti natura nfissa ta' dal proċed tista' jkollha impatt negattiv fuq eh, l-ambjent u għallek irridu niżguraw li dan il-proġett jkun implementat u studjat b'mod xiera. In-natura nfissa ta' dan il-proġett u l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-ambjent hija probabbilment il-kawża fejn kien hemm eh, tant eh, il-menti dim l-istat grek eh, ħafna każijiet u li u oħrajn għadhom għaddejjin bħalissa ma nafux eh, meta din id-deċiżjoni se tittieħed imma rrid ngħid li mill-2013 il-Kunsil tal-Istat fl-ewwel deċiżjoni deċieda illi l-proċedura kif inhi diskritta fid-direttiva abitat u direttiva fuq l-ambjent eh, l-impatt fuq l-ambjent kienu rispettati u għalhekk il-proġett kien ġie studjat mod xieraq. Umbat waqt il-konsultazzjonijiet mal-pubbliku kien hemm ħafna perspettivi differenti, studji illi saħqu u rew ċerti problemi u oħrajn illi qalu jmux se jkun hemm impatt, eċetera. Huwa proġett sensittiv u ovvjament għalhekk se jkun hemm ħafna opinjonijiet differenti dwaru. Imma rrid ngħid ukoll illi eh, meta ħarġet din id-deċiżjoni l-Kunsill tal-Istat kien ħareġ eh, studja l-ewwel evalwazzjoni tal-impatt fejn l-awtoritajiet Griegi kienu qalu li dan il proġett kien se jkun se jkollu impatt ta' 0.004 eh, u fuq l-impatt ta' speċi eh, mhux prioritarji ta' 0.0009 fil-mija. Ġifiri għabbazi ta' dan ġie konklusi li l-impatt fuq l-ambjent u fuq is-siti ta' natura l fejn kien se jkun ftit li xejn din kienet id-deċiżjoni tal-Kunsil tal-Istat Kien hemm ukoll deċiżjoni oħra ferm aktar reċenti tal-ġimgħa li għaddiet mill-istess Kunsill tal-Istat illi annulla deċiżjoni ministerjali u konkluda li l proġett in kwistjoni seta' jitkompla kif għattilkom għatem kwistjonijiet oħrajn li għadhom għaddejjin issa rridu narawx kif se jaqtaħħa l-imħallef suprem fil-Greċja. Aħna se nkomplu għajnejna fuq is-sitwazzjoni kif għattilkom dan huwa proġett importanti li jista' jkollu impatt negattiv kbir jekk ma jitwettaqx kif suppost. Imma aħna xorta rridu nirrispettaw dak li l-imħalfin nazzjonali u l-imħallef tal-Qorti Suprema ikunu ddeċidew. Grazzi ħafna. Grazzi. We open the debate. Uh, mela nibdew bid-dibattitu fost il-membri. Sur Awken li kien l-ewwel li talab li kienet l-ewwel li talab intervjeni. Jiena pjuttost sorpriża jidher illi l-Kummissjoni qed toqgħod lura hawnhekk għaliex l-attività fil-minjieri hija kwistjoni li jekk nidħlu fija ser naffaċċjaw eh, affarijiet negattivi anke pereżempju minjeri tad-deb. għadin hawnhekk nistennew sakemm kollox imur għall-ar. Imbagħad intom tam taħdu b'istrateġija ta' post-mortem. Eh, Tirreaġixxi la darba ikun tard wisq. Naħseb li hemm bżonn tittieħed iktar azzjoni Għal tliet raġunijiet hemm bżonn niżguraw illi l-liġi Ewropea tiġi rispettata u l-liġijiet ambjentali wkoll dejjem qed jiġu medda. Il-Kummissjoni hemm bżonn tkun iktar soda. Jidhirli wkoll li din il-konvenzjoni mhux qed tiġi rispettata u ma stajniex niksbu aċċess għad dokumenti U nixtieq insaqsijek li l-konvenzjoni għalħu xiex qed tiġi rispettata jew le u intom bħala kommissjoni tħossukom sodisfatti li tajdu li kien hemm evalwazzjoni ta' impatt li saret forsi kienet limitati ma maħniex ċerti ma tista' tkompli tiġi zviluppati iktar ma maħniex e, ċerti ma qed insegu din hi strateġija li qegħdin tadottaw biex ikun hemm rispett lejn liġi Ewropea Nafu l-minjeri tal-faham hija xi ħaġa serja ħafna, anke fil-Bulgarija. Imma jekk hekk ħankunu qegħdin ċedu s-setat kollha tagħna jekk maħniex kapaċi inwieġbu għaċ-ċittadini u għal tħassib tagħhom, Jekk tħoss, rrid nixtieq insaqsi għalik jekk iħossux li liġi Ewropea u xed tiġi rispettata, għax suppost il-liġi Ewropea hawnhekk għandha tieħu prevalenza f'kwistjoni bħal din. Grazzi tassew, Sur Vince. Grazzi tassew, Sinjura President. aħna nemnu illi il-minjeri minieri ta' deb għandhom impatt sostanzjali fuq l-ambjent. Tista' taraw il-kundizzjonijiet f'pajjiżi pereżempju. Fis-sena 2000 kellna diżastru ambjentali u dan affettwa l rumanija u l ungerija U minħabba dan, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni biex imbagħad ikun hemm pjanijiet li jħarsu lejn il-konsegwenzi tal-minjeri tad-depp għaliex il-proċeduri użati f'dawn il-tip ta' minjeri jinvolvu bosta riski għall-ambjent b'mod partikolari għat-nġis li jista' jirriżulta minn dawn it-tip ta' minjeri. Ovvjament, dan ser ukoll jibdel il-pajsaġġ Ir-ritratti pereżempju li rajna li huma xieda ta' dan. U dawn jinkludu anke żoni ta' natura l-fejn. Ovvjament għandek in-noħħa l-oħra tal-istorja li għandek l-aspettattivi tal-istat li jkunu li jixtiequ jisfruttaw minn dawn il minjiri ma se jekk inħarsu lejn il-benefiċċji ekonomiċi u r-riski ambjentali u nħarsu lejn dawn kif jorbtu ma' xulxin l-impatt fuq l-ambjent u fuq il-ħajjiet taċ ċittadini tagħna huma tant sostanzjali għalhekk irridu nikkonsidraw kif jistgħu jiġu illimitati dawn ir-riski. Issa, jekk inħarsu lejn ċertu possibiltajiet legali, mela huwa minnu li l-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni soda fuq din il-kwistjoni u tiddefendi l-interessi Ewropej f'dak għandu x'jaqsam mal-ambjent. Għalhekk aħna naqblu illi din il-petizzjoni għandha titħalla miftuħa. Grazzi tassew Issa Is-Sur Arvanitis. Grazzi. Meta eh, l-Onorevoli Ska Keller zat zaret din iż-żona, eh, tħallit bla kliem. Kull min mar hemmhekk tħalla bla kliem. Jiena mort hemmhekk kont ġurnalist u ktibt fuq din il-kwistjoni, qed nitkellmu hawnhekk dwar erda sħiħa ambjentali fuq il-bnedmin, il-wirt kulturali tagħna. X'inhu allura l-valur tal-ħajja? Kemm il-biċċa deb għandek bżonn, kemm il-biċċa deb tiswa l ħajja tal-bniedem? anke fuq l-ilma tal-pjan u l-ambjent marittimu, l-erda tal-villaġġi fil-viċin. Dan ma nistawx impattu għalih minħabba 600 posta xogħol għandna kanzunetta fil-Greċja li tajt li biex taqla biċċa ħobs li taħdem mhux biżżejjed naqbel mal-kollegi li tkellmu l-kollega tal-PPE. u naqbel mal-perspettiva tal-kollegi fuq din il-kwistjoni hija talba ġustifikata ħadd ma jiddubita il-ġustifikazzjoni ta' din it-talba, iċ-ċittadini jaqblu ma' dan l-appell għanna u koll nafu xin huma responsabiltajiet tal-gvern, gvern preċedenti, iddew min li ju responsabli għalih il-gvern. Issa l-affarijiet inbidlu, hemm bżonn nibatu osservaturi. Il-Kumitat tal-Ambjent għandu jeżamna din il-kwistjoni u għajkollna nibatu osservaturi tagħna stess biex jaraw bajnejhom x'qed jiġri u jaraw jekk dan għandu x'jaqsam ma' politika Ewropea tal-ambjent. Speċjalment issa li għaddej minn kriżi ambjentali kbira naħseb li l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni jistgħu jkollhom rwol importanti ħafna. Jiġri xiġri f'ħalki diki u skurjes Imbagħad jibda jiġri l-istess ħaġa fil-postijiet viċin u anke fil-Bulgarija. L-azzjoni li tittieħed illum qabel għada l-azzjoni mista ttieħdet il-bieraħ. Grazzi Nikolaw Alavanos issa jekk jogħġbok. Dan il-każ tal-minjieri ta' depp fi Skurjes u l monopolju Grek fal-kidiki mhux l-ewwel darba li qed jiġi diskuss fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet wara li l-gvern ta' Sirisa aċċetta li jkun hemm dawn il-minjeri, issa llum il-gvern qed jipprova jappoġġja dawn il-kumpaniji kbar, qed jipprova jikkonkludi kwistjonijiet li inħolqu mill-anke l-strikes tal- ħaddiema tal-unions u sottometew applikazzjonijiet tagħhom lill parlament Grek u l-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni tidher li qed suppost tappoġġja l-ambjent iżda f'dal każ il-Kummissjoni qed eh, taċċetta reat serju hawnhekk bħalma smajna l petizzjonanti x'inhu l-effett ambjentali fuq il-bnedmin ta' fetwa is-saħħa taċ ċittadini li jgħixu f'din iż-żona. Għaliex anke wara evalwazzjonijiet ta' universitajiet u ta' xjentisti dan jista' jħalli ħsara permanenti. U l kumpaniji Gregi ta' deb ma jistgħux ikomplu jappoġġaw il dawn iċ-ċittadini għaliex għeddin jaħdmu f'kundizzjonijiet mhux xirqa għandhom pagi baxxi ħafna u jsiru bosta inċidenti għalhekk ma jistgħux jiġu assigurati. Skont il-Kummissjoni li trid li jkun hemm kundizzjonijiet tax-xogħol flessibbli, eh, mela għandha tapplika l-istess kundizzjonijiet. Il-Kunsill tal-Istat qed jeżamna din il-kwestjoni. Imma għandna hawnhekk sistema ta' klassifika fil-Greċja ta' kodiċi. Il-kodiċi ħafna drabi jgħinu l-kumpaniji kbar u l-ħtiġijiet tagħhom, speċjalment fejn għandhom ċertu interessi. Għandna 160 tunnellata ta' deb taħt l-art u l bank għandu biss 149 tonnellata ta' il-banek għandhom biss 149 tonnellata ta' deb dan qed jillegalizza wkoll it-teddidiet tal-kumpaniji ġifieri qed jgħidu li jekk mhux se jaċċettaw l-applikazzjoni tagħhom se jħakkerċu l-ħaddiema u se jgħalqu żewġ units oħra f'din iż-żona. Għalhekk hemm konsegwenzi ġodda li qegħdin joħorġu minn dawn il-miljeri tad-deb. Fil-ħarifa li għaddiet, fi xmajjar u nixjat li kien hemm, kien hemm ħafna tniġġis, tniġġis fuq eh, l-ilma tal-wiċċ ukoll. U anke l-informazzjoni li qed nagħta fuq l-istkart mhijiex korretta. Hemm ukoll problema ta' ta' terremoti L-iskar tal-ek huwa problematiku minħabba li għazuna suscettibbli għat terremoti. Il-persuni li jgħixu hawnhekk qed jaffaċċjaw dawn il-kundizzjonijiet. Ikun hemm eh, ċaqliq tal-art u dan minnu nifsu jħalli impatt negattiv fuq il-koltivazzjoni tal-traxxejjex u tal-art. Kien hemm investiment għalhekk f'skuli din iż-żona minħabba l-erda ambjentali. Iva, l-affarijiet jistgħu jkunu mod ieħor li kieku kellna ekonomija ċentralizzata ma nużawx il-profit bħala kriterju li ma jqisx il-spiża ambjentali u l-pagi u t-teknoloġiji meħtieġa għal protezzjoni imma naraw kif se nipproteġu l-ħaddiema hawnhekk qed għandna kontraduzzjoni għandna ġlieda bejn il-monopolju tal-gvern Grek u d-deb Grek. Dan għandu jibqa' miftuħ u dawn il-fatturi għandhom jiġu kkunsidrati u nqisu wkoll it-ħassib tal-persuni li jgħixu f'dan ir-reġjun. Grazzi. Issa is-sur Aġu Saliba. Grazzi ta' sew nixtieq nirringrazzja petizzjonanti tal-li qegħdin magħna lum tal irress u din il-petizzjoni jiena naqbel magħhom 100% meta qalu illi meta qed nitkellmu dwar kwistjonijiet sara ambjentali e, tniġġis tal-akwiferi bħal skurjes u ħalkidiki din mhix biss problema Griega, problema transkonfinali, problema Ewropea għalhekk il petizzjoni għandha titħalla miftuħa irridu npoġġu ktar pressjoni billi nibatu ittra lill-Gvern Grieg biex jipprovdilna aktar informazzjoni aktar dettal. Irridu wkoll nibatu din il-petizzjoni l-Kumitat MV biex ikoll iktar informazzjoni u nżammuha miftuħa u npoġġu pressjoni fuq il-Gvern Grieg. Liba, I uh, also want to... Jena u koll nishtiq najt kemtejn il-Kummissjoni edha eh, tisserraħ fuq il-każijiet quddiem il-qorti li għadhom għaddejjin fil-Greċja u l personal tagħna għal illi skont il-Justice Scoreboard tal-Kommissjoni Ewropea tal-2019 il-ħin meħtieġ biex jiġu riżolti każijiet amministrattivi fil-Greċja l-ewwel qorti tal-ewwel istanza 500 ġurnata, t-tieni 700 eh, ġurnata, tielet istanza 1000 eh, ġurnata, jiġifieri dan flimkien jirrikjedi iktar minn 2200 ġurnata, jiġifieri kważi sitt snin. Eh, m'għandniex biżżejjed żmien, ma nistgħux noqogħdu nistennew sitt snin għaliex eh, eh, din hija xi ħaġa li tiġi riżolta fi żmien raġonevoli skont il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali jiena wkoll naħseb illi l kummissjoni u l-Unjoni Ewropea ma jistawx jalqu għajnejhom għal din il-problema u jinjorawha. Tajjeb mela l konklużjoni għall petizzjonanti issa għal żewġ minuti is-sur Panagiopunos l-ewwel. It-tnej li intom tistgħu titkellmu għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nafu illi problemi bħal din normalment jitresqu quddiem il-rati nazzjonali. Il-petizzjoni tagħna Eh, għamenija biex nuru il leġislazzjoni nazzjonali tmur kontra il leġislazzjoni Ewropea f'dal każijiet u l kunsill tal-Istat ġifiri l-ola orti taċċetta l leġislazzjoni nazzjonali u mhux dik Ewropea. It-tieni raġuni, il kunsill tal-Istat f'ħafna jew fil-maġġoranza tal-każijiet fejn ikun hemm attivitajiet ta' dan it-tip jagħmel deċiżjoni fl-aħħar minuta. Idumu ħafna biex jaslu għalija deċiżjoni tagħhom u hija għal din ir-raġuni prinċipalment li aħna ressaqna din il-petizzjoni quddiem il-kumitat tagħkom. Aħna nafu xin eh, xinu xini għal kompetenza tal-rati Ewropej dawk tal-rati Griegi u anke tal-Parlament Ewropew. Jiena nirrappreżenta l firmatarji kollha ta' din il-petizzjoni u nixtieq nitlob ukoll illi din il-petizzjoni tinżamm miftuħa u tkun eżaminata mill-Kumitat tagħkom u mill-Kumitat Envi. Tkun ħaġa tajba jekk grupp jew delegazzjoni jkun jista' iżżur dan ir-reġjun sabiex taraw bajnejtkom is-sitwazzjoni kif inhi titkellmu man-nies, tiddiskutu ma' xjentisti eh, li għal 15 jew 20 sena x-xjentisti ilhom jistudjawhom il-problemi ta' dawn il-minjieri f'ħalkidiki. Grazzi ħafna wara ċedejt ilkom 10 sekondi. Eh, grazzi ħafna, 3 sekondi tajt il-President, il-petizjonant jgħid li kien għad baqalu 10 sekondi l-onorevoli Adamopoulos għal 10 minuti oħra. Grazzi ħafna, Signora President, jina s senjiħu 10 minuti, sempliciment irrit nirringrazzja lil eh, daw kollha li appoġġaw il-petizzjoni tagħna llum. Ħadd gost nara illi hemm bil fil-partiti eh, kollha fuq din il-kwistjoni Irrid nikkonkludi il-prezentazzjoni tiegħi tal-lum billi nikkwota r rapport tal-Università ta' Tessaloniki li deskriva l-impatt tal-attività tal-estrazzjoni fir-reġjun bħala sinifikanti, permanenti u irriversibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela nistgħu nikkonkludu hawnhekk hawn unanimità bejnietna ma naqblux illi l il kummissjoni għandha sempliċement toqgħod tistaħba wara sebaja u edha biss tara x-soluzzjonijiet jinsabu fuq livell lokali, tiddu tkomplu taħdmu hekk joġobkom għalhekk fid-dawl tal-daqs kbir tal-proġett u l-impatt potenzjali li sta jkollu fuq l-ambjent, aħna nittolbu lill kummissjoni biex terġa' tinvestiga eh, l-allegazzjonijiet il-qodma u dawk aktar reċenti b'mod partikolari biex tirrapporta lura lilna dwar il-konformità ta' dan il-proġett mal-Direttiva 42 tal-2001 li tajt li irrit ikun hemm evalwazzjoni tal-impatt strateġiku. Sinjura Auken, Iva, fuq il-konvenzjoni ta' qabel naħseb mhux possibbli li l-grupp ikollu aċċess għal dokumenti rilevanti imma jekk għadhom ma talbuhomx dik ħaġa oħra imma sa fej smajt jiena ma rnexxilhomx jarawhom ma taw innatawx permess u dan huwa kontra l konvenzjoni l-antika ġifieri direttiva fuq l-evalwazzjoni tal-impatt tal-2001 u l konvenzjoni ta' Arhaus. Jekk joġobkom Kummissjoni ħudu nota ta' din id-deċiżjoni unanima illi ttieħdet tagħmel f'dan il-Kumitat. Mela ħaġa tajba illi il-President issa waslet u nati issa il-mikrofonu li laħat kompli tmexxi din il-laqa. Il-barra nofsinhar it-tajjeb, skużawni illi wasal tard imma hemm ħafna maltemp fi Spanja u t tira tiegħi waslet tard. Mela ħalli inkomplu Fu il-punt 6 tal-aġenda se nitkellem bl-Ispanjol issa wasanna fil-petizzjoni 668 barra 2018 ippreżentata mill persuna ta' nazzjonalità Bulgara dwar ksur allegat tar regolament tal-Unjoni Ewropea 1698 barra 2005 u direttiva 2009 barra 28 min-naħa tal-Bulgarija. Naħseb li l-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk għalhekk nistgħu nibdew billi nagħtu l kelma lill-Kummissjoni speċifikament lill departiment Ener u l-Sur Pierre Loek. Grazzi, Signora President. Grazzi tal-li qed ittini l-opportunità li nwieġeb għan-nom tal-Kummissjoni għal din il-petizzjoni. il petizzjoni Biex natikom naqra sfond fl-assenza tal-petizjonant, il-petizjonant qed jgħid li l-Bulgarija ma sodisfax l-obbligi tagħha skont il-liġi Ewropea billi waqfet skema ta' appoġġ għal eh, impjanti żgħar għall-enerġija li tiġġedet u billi wkoll ollit il-prezzijiet il kummissjoni tappoġġa l prinċipji espressi mill-petizzjonant jiġifieri li stati membri għandhom meta jkunu qegħdin ifasslu skemi ta' appoġġ iridu jiżguraw li dawn ikunu stabbli u jipprovdu prevedibilità assoluta għall-investituri sabiex il-prezz tat tranzizzjoni enerġetika jinżamm bax kemm jista' jkun dan huwa prinċipju li l-Kummissjoni esprimitu kemm il-darba, tantu hekk il-recast ta' direttiva dwar l-enerġija li tiġġeddet li ġiet adottata fl-2018 tindirizza artiklu ġdid illi titlob lill istati membri anzi u twaqqafhom milli jemendaw l-iskemi ta' appoġġ eżistenti tagħhom għaliex tagħna jista' jkollu impatt fuq proġetti eżistenti. Mela dik hija direttiva li ġiet adottata fl-2018. Issa lura għal każ speċifiku li ressa il-petizzjonant dan irid ikun evalwat fil-kontest tad direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded eh, tal-2008. F'din id-direttiva huwa importanti li niftakru eh, żewġ punti partikolari li stati membri għandhom obbligu legali biex li sodisfaw sal-2020 li kollom ċertu eh, ammont ta' enerġija minn sejjun li jġeddu fit-taħlit enerġetika tagħhom u anki li kollom miżuri fiseħ li jkunu mfassla biex jiżguraw illi nissa sal-2020 sal-2020 jaqbdu ċertu pass sakemm jaslu biex jilħu din il-mira. Jiġifieri l-istati membri mandomx obbligu illi kollom skemi ta' poċ għal enerġija li tiġġedded hija waħda mill-lodot illi jistaw jintużaw imma memx obbligu li kollom dawn l-iskemi. U t-tieni net il-Bulgarija fil-fatt edha tagħmel iktar minn dak li huwa mistenni eh, u mitlub fid-direttiva tantu hekk illi fl-2017 kienet eh, qabżet il-livell illi suppost taħqitu sal-2020. Għalhekk f'dan il-kuntest il-Kummissjoni tikkonkludi li essenzjalment m'hemm ebda ksur mill din il, dan it-tibdil fil-skema ta' appoġġ peress li m'hemm ob ebda obbligu legali illi pajjiż irid ikollu dawn l-iskemi ta' appoġġ u barra minn hekk il-kondizjoni li jkun hemm miżuri maħsuba apposta biex iżguraw illi dan is-sem ta' enerġija li tiġġedet eh, ikun eh, imwettaq eh, laqas ma jista' japplika kontra l-Bulgarija għax il-Bulgarija qiegħda fit-triq ta' sew biex tilħaq il-miri prestabiliti. Mbagħad dwar il-ksur tal- stennijiet leġittimi, rrit ngħidilkom il skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dan il-prinċipju ma jistax jittieħed u jiġi interpretat waħdu mingħajr ebda rabta leġislazzjoni Ewropea irrit ikun interpretat frabta ma' leġislazzjoni Ewropea speċifika li qed eh, wara l-applikazzjoni ta' din il-miżura. Għalhekk il-qorti spjegat illi l-operaturi ekonomiċi mhumiex ġustifikati li kollhom stennijiet leġittimi u l-sitwazzjoni attwali se tkompli jekk is-sitwazzjoni tista' tinbidel mill awtoritajiet kompetenti nazzjonali fl-eżerċizzju ta' seta' diskrezzjonarji tagħhom li huwa l-każ skont din id-direttiva. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nagħti l kelma lis sur Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Jiena nixtieq nitkellem fil-qosor fuq dan is-suġġett. Ma nistax naqbel mal-petizzjonanti li qalu li bit-tmiem tal-iskema ta' poċa l-enerġija li tġeddet l-Bulgarija kisret l obbligi tagħha skont il-liġi Ewropea skont id-direttiva tal-2009 L-istati membri huma obbligati li jilħqu l-għan nazzjonali tal-konsum għall-enerġija li tiġġedded sal-2020. Kif ukoll iridu jdaħlu miżuri sabiex jiżguraw li ikun hemm sem ta' enerġija li tiġġedded li tkun iġġenerdata sabiex eh, jintlaħaq dan l-għan hemm għan indikattiv, però mhux bil-forsi rritu kollom dawn l-iskemi ta' appoġġ. Skont id-direttiva dawn l-iskemi ta' appoġġ huma biss waħda fost posta odot illi l-Stat membru jista juża biex japplika u jissodisfa il-miri nazzjonali eh, obbligatorji fil-kontest tal-taħlita tal-enerġija u l-konsum tal-enerġija skont id-data tal-Eurostat tal-2017 il-Bulgarija kienet diġa qabżet wieħed mill-indikaturi għall-2020 u s-sem ta' enerġija li tiġġedded għall-2017 fil-Bulgarija kien ta' 18.7 fil-mija li għal darboħra u koll huwa ola mill-lan indikattiv għall-2015 u 2016 li kien ta' 12 ta' 12 fil-mija u hija saħan sitra iktar dan huwa iktar roli mill-għan għal-2020 li kien 16%. Parra minnek palissa hemm konformità mal-iskema ta' inċentivi skont il-politika tal-enerġija għall lue hemm linji gwida l-integrazzjoni tal-enerġija li tiġġedded għas-swieq tal-enerġija li tiġġedded f'każijiet simili konna ngħidu illi m'hemmx rabta ma' direttiva 2009 u l-Kummissjoni Ewropea wkoll waslet għall istess konklużjoni fit tweġiba illi taw lill parlament Ewropew f'Marzu tas-sena li għaddiet. Skont l-artiklu 3 paragrafu 2 il kundizzjoni ewlenija tfassil ta' miżuri bħall iskemi ta' appoġġ hija li l-istati membri jridu jiggarantixxu illi s-sem ta' enerġija li tiġġedded ikun indaqs jew ola mill-lan indikattiv ektajt id-direttiva bħalissa u l-Bulgarija dawn l-obbligi irrispettatom u għalhekk jiena nħoss li din il-petizzjoni mhijiex ġustifikata u nitlob li tingħalaq. Sinjura Auken. Naqra ħaġa surda din kellna elezzjoni fejn il-klima tantajni importanza Wissa qed nisimgħu illi l il bulgarija qed tgħid le aħna kellna għan pjuttost bax u l-ħaqniħ u issa kif għeddin jissussidjaw il-lejjun l-oħra tal-enerġija għaliex il-Kommissjoni għaltinna illi għara l-faham, għazzejt, e, situazzjoni drammatika għal l-enerġija nukleari. Sa' qed jgħidu le sa' jridu dak li jintijat l lill kollega li irridu jinsabu mezzi oħra, x'inhu ma dawn il-mezzi oħra. U jrid ikun hemm ukoll ċertu sigurtà għal dawk li jkunu investew, invest, saru investimenti f'dawn ir-riżorsi u issa n-nies qed iħossu l-investimenti tagħhom mhuwiex fis-sot. Aħna rridu illi l-investimenti ikunu saru fis-sot. Il- hemm barra ċittadini jridu jkunu jafu li aħna mhux se nbidlu l-għanijiet tagħna jew is-sistema tagħna, Eh, dan huwa l-iktar għan importanti li hemm fuq l-aġenda tagħna għal dan il-mandat. Eh, issa qed niskanta illi qegħdin tajdu illi għandna dan it-18 fil-mija u issa fl-2020 dan il-għan kien ta' 16 fil-mija lek memx għalfejn illi namlu xej speċjali. Eh, dana jirriskja illi joħodna lura mhux il-qoddim Kummissjoni, intom tasbu illi pajjiż jista' jgħid issa aħna se nieqfu din is-sena għaliex ma rridux nagħmlu iktar għaliex lan aħna laħaqnieh. Aħna għandna nħeġġuhom biex ikomplu jaħdmu għaliex l-għanijiet li hemm fil-Green Deal huma ambizzjużi u maħna se naslu mkien jekk permezz tal-istrateġiji tagħkom tagħmlu u tippromovu l-oppost. Signora Danova. Jiena wkoll għandi esperjenza f'pajjiżi u ikolli ngħid illi kien hemm skandlu kbir ta' l-użu ta' skemi simili għal din msemmija fil-petizzjoni. Eh, dawn l-iskemi waslu għal prezzijiet ola tal-enerġija li ma kienu ġustifikati u l-opinjoni pubblika fuq il-politika ambientali kienet verament negattiva lek dawn l-iskemi nazzjonali iva mis sussidjarjetà imma il-Kommissjoni u koll għanda tara kif ikunu mixin l-affarijiet u eh, konformità u l-ħuq ta' anijiet nazzjonali mhux biżejjed jekk l-iskemi ma jkunux sodi u eh, bbażati fuq eh, sisin sodi dinja xi ħaġa li għandha tħassibna u din il-petizzjoni propju hekk għamlet. Għalhekk Dinja xi ħaġa li hemm bżonn li nidħlu fiha aktar fid-dettall u anzi m'għandniex nagħlquha din il-petizzjoni. Grazzi ħafna, Sura Ġussaliba. Saliba. Għalkemm legalment il-Bulgarija miex edha tikser id-direttiva 2028 il tibdil għal din l-iskema ta' poċ joħloq tħassib dwar il-protezzjoni ta' investimenti li saru miċ ċittadini Bulgari u eh, fid-dawl tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari b'din l-ispinta għal patt ekoloġiku naħseb li din il-petizzjoni għandha titħalla miftuħa u nissuġġerixxi wkoll illi din il-petizzjoni għandu ikun informat dwara il-Kumitat ITRE. Grazzi ħafna. Mela wara illi smajna il kummissjoni u wara li smajna u koll il-membri ta' dan il-Parlament senħallu din il-petizzjoni miftuħa għalix kulħadd talabni illi inħalli petizzjoni miftuħa imma ħadd ma propona xejn aktar ħlif li nħalluha miftuħa għalhekk x'taħsbu illi għandna nitolbu uh, opinjoni mill-kumitat itre. Tajjeb, mela nalqu fuq dan il-punt u ngħaddu għas seba punt fuq l aġenda tagħna li hija l-petizzjoni 838 2018 tas Sur Klaus Samer ta' nazzjonalità Ġermaniża dwar it-tamir tal-vetturi elettriċi sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-enerġija mill-grilja. Is-Sur Samer qiegħed hawnhekk, nagħtuk merħba u għandek ħames minuti biex eh, tippreżentanna l-petizzjoni tiegħek imbagħad nagħtu l-kelma lill-Kummissjoni wara lill membri tal-Parlament u wara għal darb'oħra jkollok żewġ minuti biex tagħlaq. Ħa x'dak li għandek x'tajdilna. Grazzi ħafna tal-li il hawnhekk għawnek il-lum jiena sen nkompli issa bil ġermaniż Grazzi. Mela jiena nishti infakkarkom xġara Fukushima u eh, dak il-dizastru fil-ġappun ovvjament di kienet katastrofi kbira xandu xjaqsam dan kollu mal-karozzi u l-elettriku. Issa, Bħalissa sa fejn nafjen tistgħu tiċċekkjaw online l-industrija tal-karozzi ġappuniża iddeċidiet li tbiddel l istandards tagħha sabiex eh, jaddattaw għal BEV għal bidirectional charging, jiġifieri jistgħu jieħdu l-enerġija mill-grilja u mbagħad jerġgħu iddaħluha fil-grilja. Irrid ikun hemm interfaċċa apposta Fl-Ewropa aħna m'għandniex problema ta' tsunamis imma dak li għandna fl-Ewropa huwa ħafna enerġija li minn li ġeddu li aħna rridu nippromovuha imma dan din it-tip ta' enerġija twassal għal xi ftit instabilità jiena għamilt ir-riċerka u l prezz għall istabilizzar tal-grilja fil-Ġermanja fl-2018 kien wieħed punt 1.2 biljun euro. Sabiex dawn il-vetturi jkunu jistgħu jintużaw għandna bżonn ta' teknoloġija V2G, vettura għall grilja hija sistema bidirezzjonali, ġeri mhux sempliċement wieħed jagħti jieħu l-enerġija għal karozza imma tista' tittieħed l-enerġija mill-karozza sabiex il-grilja pubblika tal-enerġija tiġi stabilizzata. Naf li dawn huma affarijiet tekniċi imma x'qed nipprova ngħid. Qed nipprova ngħid illi fil-Ġappun iddeċidew illi jagħmlu propju hekk u naħseb illi din hija xi ħaġa li tagħmel ħafna sens mhux biss minħabba il-katastrofi imma anki sabiex tiġi stabilizzata il-grilja kif qegħdin taraw hawnhekk fuq l-slide. Għandna din is-sistema eh, abbinata ta' charging tal-karozzi fl-Ewropa din ma teżistix għaliex m'hemmx standards sa fejn naf jien. Kien saru xi sforzi biex din issir imma sa issa qatt m'għandniex fl-10 snin li ġejjin fil-Ġermanja irridu jpoġġu 10 miljun vettura eh, ta' tip BEV fuq it-triq, jiġifieri vetturi illi jaħdmu bil- bl-elettriku ma bil-batterija. 80% tal-karozzi fil-fat ma jistawx ikkontribwixxu għall-istabilizzazzjoni tal-grilja kif huma l-affarijiet bħalissa. Dawn il-vetturi jitpoġġew fit-triq imma fil-fatt ma jkunux qegħdin jikkontribwixxu għall istabilizzazzjoni tal-grilja tal-elettriku fil-fema tiegħi din hija xi ħaġa li verament ma tagħmilx sens. Jiena għamilt xi riċerka, tkellimt ma' produtturi tal-karozzi ġermaniżi għallunna illi qegħdin jaħdmu fuq ma sakemm ma jkun hemm standard aħna maħniex se ninkludu dan it-tamir fil-vetturi tagħna għalhekk aħna għandna bżonn ta' bidliet fil-politika. Dinja xi ħaġa li għandha ssir malajr u mhux minna ftit snin oħra meta se jkun hemm ħafna miljuni ta' karozzi fit-triq fuq it-triq dinja xi ħaġa u tagħmir li jrid ikun integrat fil-vetturi malajr. Nitolbkom illi żommu din il-petizzjoni miftuħa u illi tibatuha wkoll lill-Kumitat għall-Enerġija sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom. Issa ovvjament din hija kwistjoni li hija l-aktar ikkunx iffokata lejn l-industrija privata u l-fornituri ta' enerġija li indirizzaw din il-kwistjoni tal-V2G u li għamtaw xi informazzjoni addizzjonali li tistgħu taraw anke fuq l-slides. Għalhekk bħalma qed għanna bżonn li jkollna l-possibilità li l manifatturi kun jistgħu jintegraw il-charging bidirezzjonali fil-karozzi fil biex ikun hemm l-elettriku moti lura l-grilja u din tkun parti minn l-standard għalhekk hemm bżonn li l-petizzjoni tibqa' miftuħa u mbagħad ibatuha lill-kumitat itre u jekk għandkom xi mistoqsijiet infurmawni. Issa għall kummissjoni Sabin Krom. Iva, grazzi ħafna tal-li għaddejt li l-kelma. U grazzi ħafna lill petizzjonant tal ispiega din il-kwistjoni iva fil-fat l-elettrifikazzjoni tal-trasport tat toroq hija importanti ħafna biex inkunu nistgħu innaqsu l-karbonizzazzjoni u din hija xi ħaġa li semmejnija kemm il-darba speċjalment fil-Green Deal. Għabbażi ta' dan huwa mistenni li n-numru ta' vetturi elettriċi fuq it-triq jiżdiedu b'mod sinifikanti fis-snin li ġejjin. U dan ifisser li f'dawn il-vetturi jridu jkunu integrati b'mod effiċenti permezz tas sistema tal-elettriku dan hija ta' sfida imma wkoll twassal għal opportunitajiet. Għalhekk dak li qed nitkellmu fuq illum u l punt li tqajjem huma l-opportunitajiet li jitwasslu mill-servizzi eh, li dawn il batteriji tal-vetturi elettriċi jistaw iwaslu dan jistaw iwassal stabilizzazzjoni tas sistema elettrika l-grilja elettrika u dawn is-servizzi jsiru dejjem aktar importanti meta jkun hemm aktar rinnovabbli fis-sistema li jistgħu jintużaw għal ġenerazzjoni ta' l-elettriku. Għalhekk il-Kummissjoni hija konxa 100% dwar dan, tirrikonoxxi r ruol importanti li il-sistema u servizzi ta' minn vettura għal grilja jista' jkollhom sabiex ikonna aktar effiċjenza. F'Diċembru tal-2018 Ir-regoli ġodda ta' dizin tassu eh, ġew adottati mill-kolleġislaturi u għandhom ukoll afas biex jippermettu li dawn it-tip ta' servizzi jipparteċipaw fis-swieq ta' l-elettriku ġifir noħolqu su mhux biss li jkollu il-possibiltajiet ehm, tekniċi imma wkoll ikun hemm is-suq għalih u li fil-fatt jiġu offruti dawn is-servizzi. Palma semma mill petizzjonant aħna naraw li s-servizzi diġa jeżistu fl-Ewropa, nistaw naraw anka in-nuve fil-Olanda li qegħdin jużaw ħafna drabi iżda dizin ta' karozzi Ġappuniżi. Iżda aħna naraw ukoll li m'hemmx xi ħaġa li tista' tiġi installata f'karozza vettura elettrika li mbagħad tkun tista tagħti servizzi V2G din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-komunikazzjoni tal-vettura elettrika ma' sistema tal-elettriku li jsir mill-punt ta' rikarika. U għalhekk bħalma rajna fil-preżentazzjoni hemm żewġ sistemi li kompetu bejnietom li jeżistu il-sistema xedimu li teżisti fil-Ġappun li hija diġà eh, jirnexxiela tagħmel il-bidirectional charging Ġviri l-Azjatiċi qegħdin jużaw din is-sistema għal vetturi elettriċi mbagħad hemm sistema ta' karika li diġà teżisti fl-Ewropa u l-Amerika tal-Tramuntana u din hija dik li rridu nappoġġaw u naħsbu li huwa importanti li kon l-leġiżlazzjoni l-ġdida fid-direttiva tal-infrastruttura ta' enerġija alternattiva u li l-punti ta' rikarika ikollhom din is-sistema wkoll. Aħna Inħossu wkoll jekk hemm rekwiżiti mandatorji għal vetturi elettriċi li provdu dawn it-tip ta' V2G servizzi dan ifisser li jkun qegħdin impoġġu rridu nkunu qed inġelu li l-vetturi li jkunu jżommu ma li xadimo imma dak ifisser li ma jkunux jistaw jirrikarikaw fil-punti li jeżistu fl-Unjoni Ewropea u taħt il-ċeċense ma jistawx jagħmlu rikarika bidi razzjonali imma l standard li tiġi żviluppat kien hemm xi press releases ukoll informazzjoni li ħarġet fejn qalu li huwa mistenni li il-servizzi ta' mill-vettura għal grilja tista' tabda' issir sal-2025 Għalhekk minn perspettiva leġislattiva nixtieq insemmi li fil-kuntest ta' għaddeja għaddejja tal-infrastruttura alternattiva tal-fuels u direttiva, għana għankur għedin ħarsu lejn il-kwistjoni tal-komunikazzjoni bejn il-vettura u l-batterija tal-elettriku u il-servizzi ta' enerġija. Għana nipruvaw naraw u nidentifikaw fejn bżon għal intervent regolatorju biex neħu l-ostakli eżistenti għal dawn it-tip ta' servizzi V2G Għalek il-kollega li għandu dan il-fajl kun jista' jagħtikom aktar informazzjoni dwar dan biex nagħlaq. Għana naħsbu li il-servizzi V2G ħajsiru importanti biss mill-2030 meta l-massa kritika tal-vetturi elettriċi ikunu jibdew jintużaw fit-toroq Aħna nixtiequ insemmu li għal integrazzjoni effiċenti tal-vetturi elettriċi ma rridux iħarsu biss lejn is-servizzi VTG imma anka l-kwistjoni ta' smart charging dan ifisser li l-vettura elettrika ma tiġix kargata direttament meta tiġi plaggjata imma iċ-ċirkolu il-ċirklu ċiklu jista' jikkonsidra wkoll avvenimenti esterni biex biex nevitaw li meta Eh, in-nies jaslu d-dar fis-sitta, jiplagjaw il-karozza u nispiċċaw bwis domanda fuq is-sistema u fuq il-grilja elettrika. Għalhekk is-smart charging hija kwistjoni importanti ħafna rridu niżaminawha, grazzi. Thank you. Now has the floor Mr. Tullius. Issa l-Onorevoli Tullius. Minna ħadd il-Kummissjoni, anzi sur Tullius mill-Kummissjoni. Grazzi, jina fil-fatt ma tantx għandi xinżid forsi punt li probabbilment huwa importanti ħafna u huwa nippruvaw nifmu li meta niġu għal smart charging u anka għal vehicle to grid l-intelligenza ta' dan kollu, ġvrin l-intelligenza tal-rikarika hija fil-rikarika u mhux fil-karozza innifisa. U għalek importanti meta ħarsu lejn ir-reviżjoni tad direttiva tal-infrastruttura tal-fjul alternattiv irridu ħarsu mm, lejn id-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex nassiguraw li r-rikariki fil-fatt huma intelligenti u li permezz ta' charger inkunu nistgħu nagħmlu eh, ġestjoni tal-charger u id-decharger tal-vettura. tal, tal vettura U b'dan bħalma ġi spjegat hija il-sistema tal-komunikazzjoni, il-konnessjonijiet mal-karozza li huma importanti. U rrid nintendi dak għalet qalet Sabina skont il-leġiżlazzjoni Ewropea, il-CCS hija l-standard li jrid jiġi installat u li huwa installat diġà fil-punti kollha ta' rikarika sabiex dak l-standard li huwa mandatorju Eh, dan sar fl-Ewropa biex il-manifatturi tal-karozzi tal-punti ta' rikarika u dawk li jixtru l-vetturi iċ-ċertezza li s-sistema tagħhom hija interoperabbli mod 100% u li l-istandard ħajbqa' jintuża fil-ġejjien, ċ-CCS hija rekwiżit leġislattiv mill-leġislazzjoni Ewropea. U li nkunu ċari li aħna rridu nżommu dak l-standard sabiex ikunu nistgħu nassiguraw li din l-interoperabilità tibqa' teżisti fl-Ewropa. Ovvjament huwa importanti wkoll li fis-snin li ġejjin l-istandard li aħna għandna fl-Ewropa ta' CCS jippermetti li jkun hemm vehicle to grid u hekk fir-reviżjoni tad-direttiva din hija kwistjoni rridu neżaminawha biex nassiguraw li dan fil-fatt isir. Grazzi ħafna. Mela ħana l-kelma lill-deputati. -dep Is-Sur Vincent. Grazzi ħafna. Ovvjament hija kwistjoni teknika ħafna u jiena naħseb li din kienet xi ħaġa l-aħħar spjegazzjoni kienet utli ħafna minn ħadd tal-Kummissjoni. Għalhekk nixtieq nirringrazzjom għaliex verament ġejna nifmu il-kwistjoni kollha kemmi. fil fatt aħna għalhekk għandna standard Ewropew fuq il-vetturi elettriċi u l-konnetturi imma rridu naħsbu aktar, irridu naħsbu l lin minn frit snin u jina nemmen li il-mira tal-2030 forsi hija tard wisq jekk għandna bżonn nerġaw naħsbu l-istruttura kollha kemmi ta' din il-kwistjoni. Dan għaliex il-ftehim ekoloġiku u dak li l-Unjoni Ewropea qed tipproponi ħajkun qed jaċċelera l-użu tal-vetturi elettriċi fis-snin li ġejjin dan għaliex iċ-ċittadini ħajġu inkoraġġuti sabiex jużaw il-vetturi elettriċi u ovvjament huwa importanti immens għall-industrija li kollha iċ-ċertezza dwar x'inhija id-direzzjoni għall-innovazzjoni u r-riċerka f'dan il-qasam kif ukoll għall-teknoloġija intelligenti li tkun effettiva iżda xorta waħda huwa importanti li jkollna l-interkonnessjoni ma' produtturi differenti mal-Unjoni Ewropea u anke dawk minn Ġappun, imma ejja naħsbu wkoll dwar il-vantaġġ tal-industrija tal-karozzi tagħna għax dawn għandhom ikunu jistgħu jipproduċu karozzi li jkunu jistgħu jkollhom aċċess għas-suq globali. Għalhekk la darba ħna diġa bdejna xi dibattitu fuq il-konnetturi tal-smartphones huwa importanti li jkollna standardizzazzjoni u regolamentazzjoni f'dan il-qasam għal konnetturi tal-karozzi wkoll sabiex din tkun effettiva għalhekk forsi tajjeb li dan is-suġġett jibqa' miftuħ għaliex huwa suġġett tekniku ħafna mhux qed nitkellmu fuq approċċ politiku imma bil-Green Deal qegħdin niftħu ħafna bibien u għandna nkunu ċerti li ninkoraġixxu is-soluzzjonijiet intelligenti u effettivi għall popolazzjoni kollha kemm grazzi. Grazzi Sur Saliba, l-ewel net, grazzi ħafna l-petizjonant li tana dan il-prezentazzjoni, grazzi u koll, grazzi u koll il-komissjoni. Anka jek aħna għanna standard ġdijt, xorta wahda rridu nesploraw possibiltajiet aktar favur l-ambjent u aktar sostenibli għalhekk jiena nemmen li għandna nżommu din il-petizzjoni miftuħa kif ukoll ngħadduha għall-itre. Grazzi ħafna l-Sinjura Awken Iva naqbel ħafna mal-kellima ta' qabli, ma' żewġ kellima ta' qabli jiena naqra sorpriża li għandna bżonn nagħmlu il-liġijiet hawnhekk għaliex din għandha tkun fl-interess tal-industrija nifisa li jisibu kif dan jista' jsir U jina sorpriża li għanna bżon nejnu għom tant biex jamlu l-innovazzjoni. ċertu pajizi għadhom qed jużaw id-diesel. Isu xejn ma ġara fid-dibattitu tal-klima. Iżda aħna l-koll nafu x'ġara fil-industrija tal-karozzi ta' ċertu stati membri oħra. Ovvjament l-idea hija nżommuha miftuħa, nibatuha kumitati oħra speċjalment itre u naraw jekk hemm bżonn li nagħmlu aktar liġijiet hawnhekk. U forsi iva għandna bżonn imma jiena sempliċement sorpriża. Grazzi, issa l-petizzjonant, is-Sur Summer, għandek żewġ minuti biex tagħlaq. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela wara dak li smajna min-naħa tal-Kummissjoni, jekk nistennew 10 snin, jiena ma naħsibx li din tagħmel sens. Tieni ħaġa. M'għandniex bżonn l-istandard ċedema bħala dak l-istandard Ewropew. Imma dak li jiena rajt hawnhekk huwa li l-istandard ċedemu ma jħdimx fl-Ewropa. Hemm karozzi li nbijaw fl-Ewropa, ċertu proġetti li għandna fl-Ewropa li huma magħmula minn 90% karozzi mill-Asja. Ma nixet qed nitkellmu biss fuq il-kwistjoni tal-teknoloġija tal-ċarġjar imma anka tal-vettura. Għanna bżonn nassiguraw li l-manifatturi ikun jistgħu jamru l-karozzi kif suppost. Huwa jiswa wisq flus li tagħmel dan kollu wara. U ma jamilx sens li inti produċi 8 miljun karozza u mbagħad trid tistenna 10 snin. Issa fuq il charging bidirezzjonali din ix ħaġa li tkun integrata palm qalet il-Kummissjoni iva dan huwa lan imma bżonn noqogħdu bil-qeda flimkien mal-partijiet interessati biex naraw kif nistgħu nintegraw dan kif nistgħu nadattaw l-standards Għalhekk forsi din hija xi ħaġa tista' tiġi implementata fi żmien sentej tlieta sabiex dawn il-karozzi jidħlu fil-suq. Għalhekk, fl-opinjoni tiegħi ma jagħmilx sens li forsi nimplementaw dan billi jkun bħala standard, għalhekk jiena naħseb li għandna bżonn li dan kollu jsir finqas ħin. Grazzi ħafna l-petizzjonant u wara li smajna l-petizzjonanti kummissjoni u l-membri ta' dan il-kumitat, aħna ħanżommu miftuħa din il-petizzjoni u aħna nixtiequ nitolbu l-opinjoni tal-Kummissjoni tal-Kumitat ITRE biex inkomplu mixin din fl-iżvilupp tal leġizlazzjoni biex inkunu nistgħu nadattaw ruħna u nadattaw il-vetturi għal bżonnijiet tagħhom. Grazzi ħafna u aħna hekk ħanamlu. Issa ngħaddu għal punt numru 8 li hija petizzjoni li ġiet ippreżentata minn persuna Ġermaniża fisem is-soċjetà eh, Ġermaniża tal-ledewa tal- tal-ferroviji minħabba il-volum ta' il-volum ta', ta dawn it trasporti Nixtieq ngħadda ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni xi petizzjonant mhux mod partikolari lil Sur Kubica. Grazzi ħafna, Sinjora President. Fil-fatt il-petizzjonant qed jitlob żewġ affarijiet qed nitkellmu dwar il-VAT u ir-rati speċifiċi għal tipi speċifiċi u t-tieni qed jitlob li jbiddel il-posta tassazzjoni. Għalhekk dwar ir-rati, l-istati membri jista' jkollhom rata standard u rati inqas mnaqsa din hija flessibilità li hemm bħalissa. U dak li qed jitlob il-petizzjonant dan huwa possibbli, ma dak li huwa mhux possibbli bħalissa huwa li jkollna rata zero imma l-Kummissjoni proponiet li jkun hemm regoli ġodda li jippermettu aktar flessibilità u dan jista' jippermetti wkoll rata zero. Għalhekk il-petizzjonant issa jista' jkollu rata zero għal ferroviji u mbagħad eh, rati imnaqsa għal eh, xarabankijiet u mbagħad għal eh, titjiri ikun hemm rata oħra. Din hija kwistjoni politika li tinvolvi ir-regoli u r-rati kollha u d-diskussjoni li jmiss hija f'jannar taħt il-Presidenza il ġdida Kroata biex naraw x'ħajkun ir-riżultat aħna ċertament ħa din hija xi ħaġa ħaddum. Il-parti l-oħra hija naqriżiet komplikata hija dwar fej isir it-trasport, il-tassazzjoni tat trasport tal-passiġġieri. Palissa għal dak li huwa trasport passiġġier tal passiġieri hemm żewġ pajjiżi li jistgħu jagħmlu taxxa din hija kwistjoni diffiċli u l-Kummissjoni meta daħal fis seħħ suq intern għamlet proposta fl-1992 li tajt li l-post ta' tassazzjoni għandu tkun il-punt ta' tluq. B'dan il-mod l-istati membri jkollhom għażla. U għawek u qed jitlob l-istess ħaġa għalhekk sfortunatament il proposta tal-Kummissjoni mar nexxitx fl-1992 u minn dakinhar aħna qegħdin naħdmu taħt sistema ta' tranzizjoni mhux waħda definittiva, għax anka ir-regoli fuq ir-rati ma kinux definittivi, għaliex l-istati membri ma setawx jaqblu fuq ir-regoli komuni u kien hemm ħafna derogi, ħafna eċċezzjonijiet biex ikunu nistgħu naslu għal minimu għassu intern. U il-Kummissjoni issa proponiet regoli għal din is-sistema definittiva. Sfortunatament, anzi forsi mhux sfortunatament injab dan u proġett kbir u l-ewwel approċċ biżuri dettaljati kienu limitati għal forniment tal-prodotti għalhekk dak li għadna ma rajniex huwa proposti speċifiċi ħafna dwar biss is-servizzi li jinkludu is-servizzi tat trasport tal-passiġġieri kif ukoll il-bidla tal-post ta' tassazzjoni. Din hija xi ħaġa li għadha ma saritx, imma ġiet imħabbra f'komunikazzjoni lill parlament Ewropew u l-Kunsil bħala segwitu għal pjan ta' azzjoni fuq il-VAT. U dak kollu li nistgħu ngħidu f'dan l-istadju għaliex din il-proposta ah, mhix ah, disponibbli għal servizzi hija kumplessa ħafna li jiġu proposti għal regoli komuni qed narawha fir-rati tal-VAT. Issa hemm regoli proposti li jieħdu l-ħin imma għas servizzi anka trasport tal-passiġġieri hija eċċezzjoni biex ngħidu hekk għal prodotti mbagħad għal riġar tal-merkanzija m'hemmx għalfej li jkun hemm dawn ir-regoli komuni għaliex għadhom intaxxati fil-posta oriġini fil-waqt li ħafna affarijiet oħra jiġu intaxxati fil-posta destinazzjoni għalhekk m'hemmx problema li jkun hemm eh, sistema definittiva ma nixtieqx nitkellem mod tekniku iżejjed grazzi ħafna u dak kollox minna naħa tiegħi. Grazzi ħafna issa ngħaddi il-kelma fisem il-Kummissjoni fisem il-gruppi parlamentari. Grazzi. Sur Vince, jena naħseb li l spiegazzjonijiet tal-Kummissjoni huma validi, tajbin, dan u dinja l-linja li għanna insegwu. Fil-fat, il-vat hija kwistjoni li fil-maġġor parti tagħha hija nazzjonali huwa tajjeb li jkollna rakkomandazzjoni, tajjeb li jkollna flessibilità fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex nippermettu l istati membri sabiex jażlu U b'dan iva nistaw nżommu din il-punt miftuħ għalix il-trasport pubbliku u kollu parti mill-Green Deal u l-petizjoniet li diskutejna il-lum kollha b'xi mod jew ieħor huma marbuta mal-Green Deal u ħajkonna bżonn flessibilità f'dan il-qasam. Palma n-natasċa tal-fuel fuq l-avjazzjoni, din hija xi li għadha tiġi diskussa jista' jkun hemm l-approċċ tal-VAT ukoll bl-istess mod, imma rridu nżommu dan kollu miftuħ u forsi jista' jkollna l-opinjoni tal-kumitat eh, rispettivi biex sejjer żballi għal Tran? Eh, tran. Da se kollox, grazzi ħafna. Signor Auken. Aħna mill parti ta' ovvjament naqblu mal-petizzjoni u mal-kummissjoni naħsbu li rridu nagħmlu pressjoni biex naraw x'ħajġri u dan jista' jkun hemm ukoll smieħ għaliex speċjalment għat trasport eh, tal-ferroviji eh, hemm bżonn ta' smieħ mat-tran fuq din il-kwistjoni. Ovvjament iva nżommuha miftuħa. Tajjeb wis mela wara li smajna il-membri kollha kemm tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Kumitat Peti nistgħu inħallu il-proposta tagħna hija li nħalluha miftuħa u forsi nistaw nitolbu informazzjoni aġġornata lill kummissjoni speċjalment fuq il-negozjati li għaddejjin mm, brabta mal-kwistjoni eh, tal-VAT. Għalek, f'dan il-Konsil ta' jannar ħankuru edin nevalwaw il-pjan ta' azzjoni li ġi propost mill-Kummissjoni u għalek aħna nkunu nafu eżattament xet jiġri aġġornament u punt importanti fuq dan fuq il-VAT huwa għapropju il trasport Issa dwar il-proposta forsi nistaw naraw bħala koordinaturi għalek inħalluha miftuħa u nistennew ukoll li konna informazzjoni aġġornata minnaħat tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal punt li miss għal eh, petizzjoni 274 prezentata minn persuna finlandiża għal taxxa tal-karozzi tal-ċarġar tal-karozzi elettriċi fil-Finlandja. Mela ngħaddi l-kelma lill-membri tal-Kumitat, tal-Kummissjoni, anzi, ħajitkellmu żewġ membri tal-Kummissjoni għalhekk ejja nibdew bis-sur Twominen. Mid-Taksud. Thank you, Madam Chair. Grazzi tassew, Sinjura President. Peress li din il-petizzjoni tinkludi żewġ aspetti l-aċċess dirett indirett, ser nitkellem dwar dawk tal-aħħar l-ewwel, imbagħad il-kollega tiegħi ser ikompli. Il-petizzjonant jitkellem jikkritika t tassazzjoni tal-reċċarġat tal-karozzi elettriċi fil-post tax-xogħol li ħallas għalihom il-ħaddiem. Dan jiġi kkunsidrat fi taxxa ta' dħul, taxxa fuq id-dħul ta' dak li jiġi meqjus bħala benefiċċju meta tiġi kalkulata taxxa ta' dħul ta' dak l-impjegat bħalma jiġu trattati benefiċċji oħra bħal karta tal-kumpanija, vouchers għall-ikel, meta wetina tat telefon jew kwalunkwe benefiċċju ieħor. Hawnhekk m'hemmx leġiżlazzjoni sekondarja Ewropea, għalhekk l-istati membri jistgħu jiddeċiedu huma kif l-aħjar li jixtiequ jindirizzaw il-kwistjoni. u huma għażlu li daħlu dan il-30 euro fix-xar li huma tax-xabli. Din il-leġiżlazzjoni l-ġdida m'għandha l-ebda dimensjoni transkonfinali għalhekk mhijiex diskriminatorja għabbażi ta' ċittadinanza jew residenza. U għalhekk il-possibilitajiet tal-Kummissjoni li tintervjeni huma limitati. Fuq il-parti l-oħra dwar taxxa il-mikrofonu lill-kollega jekk jogħġbok. Iva, l-petizzjonant tkellem ukoll eh, mikrofonu għall-kelliema. No, yeah, it's Yes, also raises some points of taxation. Il-kallim jitkellem dwar, il-petizjonant jitkellem dwar il-karozzi gas u diesel u għawnek manna ebda armonizzazzjoni fuq kozzi privati hemm bżonn ta' onanimita biex imexxa affarijiet il-qoddim. Sissa il proposta tal-Kummissjoni fallew fuq dan il-qasam u għalhekk l-Istati membri jistgħu jintaxxaw jew eh, jitolbu taxxa anke annwali sakemm ma jkun hemm nebda diskriminazzjoni diretta jew indiretta fuq prodotti minn stati membri oħra. U hawnhekk ma nalebda indikazzjoni li din id-diskriminazzjoni f'dal qasam fil-Finlandja fuq it-tassazzjoni tal-karburanti għandna id-direttiva dwar tassazzjoni tal-enerġija li tistipula t tassazzjoni minima tal-fuels differenti U hemmhekk anke bħala parti minn ftehim ekoloġiku aħna qegħdin naħdmu fuq proposta li titressaq sa sajf tal-2021. Għalhekk ma jidhirx li hemm ksur tal-liġi Ewropea f'dan ir-rigward u għalhekk il-Kummissjoni ma tista' tieħu l-ebda azzjoni għalissa. Dak kollox. Grazzi Surjar jew Sinjura Awken. Intom l-unika żewġ membri li hawn preżenti. Ma nafx jekk aħniex kapaċi nilħu il-ftejm ambjentali bejnietna, hemm ħafna raġunijiet għalfejn tinala, imma naħseb li nistgħu nal ma nafx, x'taħseb Margaret intim nistaw nżommu għom miftuħa sa' kam ikun deċiżjoni finali. Ħanisma minn għandek. Ħanisma ħanisma minnek għal darba biss. Iva din hija leġiżlazzjoni nazzjonali u ma naħsibx ma rridx li l-industrija tal- karozzi ġermaniżi jindaħlu kif aħna nipromuovu it-trasport fid-Danimarka pereżempju. tajjeb jekk inħalluha fil-ftejm ambjentali imma naħseb jena nħalluha miftuħa għaliex din hija kwistjoni fejn qed niddiskutu din it-tassazzjoni ekoloġika iżda Imma hawnhekk għandi għandi d-dubji tiegħi. Jiena naħseb li għandna nagħlquha għaliex wara li smajna lill kummissjoni li m'għandix il- m'għandix il-responsabilità, mandiċ m'għandix il-kompetenza biex tagħmel dan u kum qed tgħid li m'hemmx diskriminazzjoni ta' taxxa f'din il-leġislazzjoni nazzjonali tal-Finlandja naħseb li għandna nagħlquha, però jekk is-Sur Jaru Sinjura Awken jaqgħod jgħidulna li għandna nħalwa miftuħa u nistennew id-direttiva l-ġdida fuq it-taxxa tal-enerġija li l-Kummissjoni l-ġdida taħseb li priorità naraw imbagħad anki s-suġġett tal-patt ekoloġiku l-ġdid. Tajjeb nagħlqu jew? Kulħadd jaqbel li nagħlqu Clear the commission. Keep it open until Inti qed tipproponi li nżammuha miftuħa sakemm ikunu forse jiġri dwar il-kwissjoni tat-tassazzjoni. Iva, mela nżommuha miftuħa mhux għal dejjem imma naraw se jiġri fil-ftehim ambjentali u naraw minn hemmhekk jisur ħakna ftejma unek bejnietna. Tajjeb, issa qed nistennew ukoll il-revizjoni ta' direttiva anke dwar il-ftejm ekoloġiku. l xar punt huwa post-post fuq talba tal-petizzjonant stess, għalhekk issa nistgħu ngħaddu għal punt 11 tal-aġenda tal-lum li huwa rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Ewropea wieħed erba' erba' Eh, nanzi 14 tal-2019 nistednu l-rapporter il-Sinjura Annemi Turtleboom u se natuwa 10 minuti sabiex eh, prezentanna dan ir rapport Rapport fuq dawk li jaħsbu il-ħarġu dak li ħareġ mill-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni maċ ċittadini. Għandek 10 minuti. Don't worry, don't worry. We have time. Okay, so welcome, thank you very much. Grazie tassew. Mela mhux qed jaħdem li jider. Tajjeb, għandek 10 minuti nirringrazzjak u nilqawk magħna. Grazzi tassew, Sinjura President, eżis membri tal-Kumitat nixtieq nirringrazzjakom tal-qed l-opportunità li nippreżenta il-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Have Your Say. Il-konsultazzjoni pubblika fejn tinvolvi l-ċittadini iżda ma kienx hemm biżżejjed attivitajiet ta' outreach. Is-suġġett ta' din il-parteċipazzjoni da fuq fom kulħadd illum il-ġurnata u lekal dejjem kienet l-estra tilqa talba tal-peti biex twetta audit ta' kif ikun e, hemm anke involviment ta' ċittadini. Press li l-konsultazzjoni pubblika hija l-għodda mitluba miċ ċittadini Leka għażlu li jagħmlu audit ta' dan l-istrument partikolari. Nixtieq nibda billi dam li ma tidirx li qed taħdem tajjeb. Ħa nispjega għalfejn għamilna din l-audit u qabel ma nippreżenta dawn ir-riżultati anke rakkomandazzjonijiet tal-qorti. Aħna kif irnexxielna nagħmlu dan l-audit? Ewwel artiklu 11 dwar Trattat tal-Unjoni Ewropea fejn tkun hemm konsultazzjoni ma' ċittadini u mal-assoċjazzjoni ta' rappreżentanti fl-qosma kollha tal-azzjoni tal-Unjoni. Irid ikun hemm ukoll konsultazzjoni wiesa fejn nataw l-opportunità l stakeholders biex jikkontribwixxu tfassil tal-politika. Din hija wkoll il-white paper tal-2001 fejn il-Kummissjoni il kummissjoni rrit l-impen tagħha li tipparteċipa anke mal l-stakeholders ma' ċittadini tagħna u din hija l-istrateġija wkoll tagħna l-2018 2020 u anke it-talba mill-Kumitat Peti hawnhekk fil-Parlament biex naraw kif iċ-ċittadini jkunu jistgħu tassew jipparteċipaw f'dan il-proċess ta' teħid ta' tfasil ta' politika. Issa, L-ambitu ta' dan l-audit kien biex naraw jekk il-konsultazzjoni pubbliċi u miex effettivi biex jilħuq l-ċittadini u biex jużaw il-kontribut tagħhom. Evalwajna jekk it-tfassil tal-qafas tal-Kommissjoni l-Konsultazzjoni Pubblika jirriflettix prassi tajba jekk il-Kommissjoni Ewropea ħejjieċ il-PCs sabiex il-ċittadini kun jistaw jipparteċipaw faċilment u b'mod effettiv u jekk kien xem analiżi li għamet il-Kommissjoni tal-informazzjoni li jinġabret u jekk ippreżentax informazzjoni trasparenti u komprensiva fuq il-konsultazzjoni pubblika u riżultati tagħha. Nistaw najdu il-Kommissjoni twettaq mal-mit konsultazzjoni pubblika fis-sena aħna analizzajna 26 minnhom li saru bejn 2016 u 18 f'ħames DGs għabbażi tan-numru ta' konsultazzjonijiet li saru u anke intervistajna l-istaff, żorna l-istati membri u għamilna revizjoni ta' dokumenti prinċipali u konsultajna anke ma' grupp ta' esperti u għettaqna anke stħarriċ fost 16.000 ċittadin illi parteċpa f'dan il-kampjon tagħna biex nikkumplementaw il-verifiki tagħna. Eh, u rċivejna fuq 2200 tweġiba. Xsibna, il-qafas tal tal Konsultazzjoni Pubblika jiġi definit bil-Binding Regulation, Better Regulations Toolbox u dan il-linji gwida li ġew adottati fil-Mejju tal-2015. Fl-Lulju tal-2017 il-Kommissjoni aġġornat numru tal-linji gwida li konferma il-regol ġenerali fuq kif għandha ssir konsultazzjoni maċ ċittadini. Abbażi tal-kampjon ta' 26 konsultazzjoni pubblika u l-starriġ tagħna ta' perċezzjoni rajna illi żewġ terzi tal dawk li wieġbu kienu pjuttost sodisfatti mill-proċess. U dan ukoll ġie rikonoxxut mill-UCD mill-OECD li l-Kommissjoni ingħatat l-ola klassifikazzjoni f'pajjiżi tal-OECD iżda kien hemm naqis eh, nuqqasijiet fil-proċedura li se nispjega fid-dettal aktar l-qoddim mela x'sibna. L-ewwel qabel kollox jekk wieħed iħares lejn din din it-tabella fuq il-lemmin, memx ħafna outreach, hemm ħafna konsultazzjonijiet pubbliċi illi jsiru pereżempju 20, 24 492 per eżempju hija l-aħħar waħda bista 4.7 miljon ruħ li parteċipaw fi sħarriġ dwar il-ħin ta' sajf ta' xitwa. Iżda mill-bqija kien hemm awċuċ limitat ta' ċittadini u jekk wieħed iżomm f'moħħu li l-Ewropa għandha 500 miljun abitant. Jiġifieri l-outreach huwa limitat ħafna. Apparti minn hekk ma kienx hemm strateġija ċara ta' konsultazzjoni, l konsultazzjonijiet pubbliċi huma parti minn proċess sħiħ mhuwiex ċara għalhekk li ma qodot tuża l-Kummissjoni u li ma qodot eh, jikkomplementa qodot oħra. Għal suġġetti komplikati mhux dejjem jagħmel sens li jkun hemm konsultazzjoni mal-pubbliku ġenerali. Imbagħad kien hemm ukoll problemi ta' lingwa Għal ċertu konsultazzjonijiet pubbliċi, il-kwestjonari kienu twal iżejjed u komplikati iżejjed. U ċertu konsultazzjonijiet ma ġewx tradotti u kienu biss disponibbli bl-Ingliż li ovvjament għal ħafna ċittadini din din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Imbagħad 92% tal-konsultazzjonijiet irrispettaw il- periodu ta' 12 ġimgħa iżda 79% tal-parteċipanti ħassew li kellhom biżżejjed ċans biex jipparteċipaw. Kien hemm ukoll nuqqasijiet fil-monitoraġġ u fil-evalwazzjoni. Issa, x'sibna din hija dwar il-konsultazzjoni dwar il-ħin tas-sajf Hawnhekk hawn żbilanċ ġeografiku kbir. Ħafna minn dawk li wieġbu kienu mill-Ġermanja u mill-Awstrija u hekk tistgħu taraw illi jekk tħarsajn il-kuluri fil-tabella tistgħu taraw l-iżbilanċ li hemm bejn l-Ewropa ċentra bejn l-Ewropa ta' nofsenar, dik ċentrali u dawk ta' tramuntana u dawk Baltiċi il-Ġermanja u l-Awstrija aktar huma prominenti. Imbagħad fuq it-tabella tal-lemin tistgħu taraw li 40% ta' dawk li parteċipaw wieġbu fl-aħħar jumejn tal-perjodu ta' konsultazzjoni. Issa, informazzjoni dwar il-ħidma ta' konsultazzjoni u r-riżultati kien hemm noqqasijiet fil-proċessar ta' data, noqqasijiet fl-analiżi u mhux ma kienx hemm biżejjed feedback għal dawk li wieġbu u pubbliċità limitata fid-dal tar-riżultati, pubbliċa limitata tar-riżultati. E, għalhekk il-Kummissjoni qed titlob l-opinjoni tagħha min-naħa l-oħra mhumiex daqshekk lesti illi juru l-informazzjoni li jkunu rċevew. Issa ir-rakkomandazzjonijiet. il Affas tal-Kummissjoni l-ewwel rakkomandazzjoni tagħna hija li l-Kummissjoni għandha tagħmel monitoraġġ aħjar tal-konsultazzjonijiet pubbliċi u għalhekk għandha ttejjeb il-linju gwida ta' regolamentazzjoni aħjar billi tiddefinixxi indikaturi speċifiċi li jiġu monitorati u rrapportati u billi tagħmel evalwazzjoni sistematika ta' jekk il-konsultazzjonijiet pubbliċi u x'tassew qed jilħu l-għanijiet kollha tagħhom. Issa ngħaddi għattini tieni rakkomandazzjoni mela mmur lura għall-slides fejn għandna rakkomandazzjoni dwar l-istrateġija tal-konsultazzjoni sabiex ikollna parteċipazzjoni tal-pubbliku bl-aħjar awtriċi ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni għandha tispjega liema attivitajiet ta' konsultazzjoni qed tażel għal liema tip ta' attivitajiet. Aħna fir-rapport tagħna tajna tabella fejn qed ngħidu li mhux biss konsultazzjoni pubblika u online għandek Eh, l-stakeholders, il-rappresentanti fil-parlamenti per eżempju, u dawn l attivitajiet kollha għandhom jikkomplementaw attivitajiet oħra. U konsultazzjoni pubblika mhijiex tajba jekk ikollok tlieta biss qed iwieġbu. Jew inkolla inkella laqa li mhux tassew qed tinvolvi l-partit interessati u li jkun hemm ukoll għan speċifiku ċar u traduzzjoni għal-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea issa li ntejbu l-outreach għal konsultazzjonijiet pubbliċi. Jekk ikun hemm tweġiba ta' ħames ċittadin Ewropew, mela x'tagħmel kif sa tneħħi din id-differenza? b'ħames mitruħ biss, kif tista' twasal għal konklużjoni u kif tista' tejjeb il-leġislazzjoni tiegħek jekk ħames mitruħ biss wieġbu minn 50 miljun. 500 miljon u dan għandu jsir ma bosta stati membru organizzazzjoni differenti. Imbagħad ir-raba rakkomandazzjoni fuq l-arranġamenti ta' lingwa ċertu dokumenti ma ġewx tradotti u kienu biss disponibbli bl-Ingliż li hija xi ħaġa ta' problema għal ċertu stati membru għal ċertu ċittadini u rridu niżguraw li l-konsultazzjoni ssir fuq stħarriġ ġenerali għall pubbliku. Rakkomandazzjoni numru 5 importanti ħafna aħna ngħixu fi żmien fejn Biex nipproteġu l konsultazzjoni pubblika kontra manipolazzjoni tar riżultati, il-Kummissjoni għandha tapplika standards għoljin ta' proċessar ta' data. Sissa għadu mhux ċar kemm dawn huma sistemi li huma protetti, ma nafux jekk hux tassew dawn persuni li wieġbu kienux Ewropej, sa ta' kien hemm IP addresses minn barra l-Ewropa u jista' jkun li l-istess persuna pparteċipat aktar minn darba. Għalhekk il-proċessar tad-data naf li l komissjoni qed taħdem fuqha din il-ħaġa, iżda din hija xi ħaġa importanti ħafna u l-aħħar rakkomandazzjoni tiegħi il-feedback li jingħata lil dawk li pparteċipaw. Dak li rajna però fil-feedback tagħna kien illi ma jingħatawx feedback fil-waqt u li ma jkunux jafu jekk il-kontribuzzjoni tagħhom tkunx ġiet ikkonsidrata jew le. Dawn huma punti prinċipali tar-rapport tagħna, ovvjament issa lesta li nisma' il-mistoqsijiet tagħkom. U nittama illi dan id-dokument jista' jagħti l-kontribut tiegħu fil-ħidma tagħkom f'dan il-kumitat għaliex nemmen li iva hemm lok għal titjib inizjattivi tajbin tajjeb li l-Kummissjoni qed eh, tinvolvi ċittadini iżda hemm xi nuqqasijiet li tassew jistgħu itejbu l ħidma tagħkom. Grazzi. Very much. Okay, um, first I'm going to give the floor to the Commission. ibda billi nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni. Antolina Sipoloni, jekk joġbok. Grazzi tassew u grazzi wkoll il-orti għal dan ir rapport eċċellenti. Aħna kuntenti ħafna li rċivejna dan ir rapport li jgħid illi l-Kummissjoni għandha sistemi tajbin biex tikkonsulta ma' ċittadini tagħha. Ġifieri dawn is-sistemi qegħdin jiġu rikonoxxuti bħala sistemi tajbin għall OECD Iżda anke miċ ċittadini tagħna għaliex in-numru ta' parteċipanti hija dejjem jiżdied iżdied berba darbiet u l feedback pożittiv hija dejjem jiżdied. Dawn huma elementi inkoraġġanti iżda aħna naqblu illi hemm elementi li jistgħu jitjiebu. Aħna wkoll wettaqna stock taking tal-politika tar regolamentazzjoni ħarra wasal konklużjoni li l li l-qorti semmit ukoll. Illi importanti ħafna li nżidu l-outreach, importanti ħafna li ntejbu l-kwalità tal-konsultazzjoni, importanti wkoll li niżguraw protezzjoni massima ta' din id-data u li fl-istess waqt natu feedback dwar dawn il-konsultazzjonijiet. Għalhekk aħna qegħdin naħdmu sabiex isiru dawn il-bidliet fis-sistema tagħna u biex inwieġbu għal dawn ir rakkomandazzjonijiet nixtieq ngħid li aħna aċċettajnihom il-koll Inħossu dan huwa kontribut pożittiv ħafna sabiex niżviluppaw l-aġenda tagħna għal regolamentazzjoni aħjar u aħna lesti li nkomplu nikkonsultaw kemm jista' jkun ma' ċittadini tagħna. Grazzi, Signora President. Match. Now, um, Ms. <laughs> Auken. Signora Auken. Jiena ikolli nistqar li r-rapport ma qrajtux. Imma qed nara illi hemm lokal titjib għaliex niftakar illi fuq il-kwistjoni tal-ħin tas-sajf fil-Danimarka ħadd ma kien qara dwarha. U kienu biss fil-Ġermanja u fl-Awstrija attivi ħafna fuq dil kwistjoni. Jiena kontatjawni wara minn organizzazzjoni ta' l għaż għazzazax u id ħafna għax ħassew li dan din il-bidla sed iċċaħadhom minn sija żejda ta' sport u saqsew għalfejn jridu ibidluha din is-sistema. Huwa importanti li jekk inti trid tikkonsulta, n-nies iridu jkunu jafu dwar il-kwistjonijiet Kemm hemm nies fil-Ġermanja jgħix il-Ġermanja Peter naħseb ftit mhux ħażin minnkom. Imma xorta waħda allura il-perċentwali il tan nies li rrispondew huwa żgħir ħafna. Aħna hawnhekk fil-Kumitat Peti naraw li hemm nuqqas ta' trasparenza fix-xogħol tal-Kunsill. Għaliex kieku aħna nistgħu insegwu iż-żewġ naħa tal-leġislazzjoni parlamenti nazzjonali, l-istampa nazzjonali tkun tista' tara x'inhu jagħmel il-Gvern Nazzjonali, ikun hemm għodda ferm aktar effiċjenti għal dik li hija l-parteċipazzjoni taċ ċittadini, jkunu jafu laqas il-gvern il-ċittadini ta' pajjiż ma jkunu jafu l-gvern tagħhom stess x'inhu jagħmel fil-gruppi ta' ħidma eċetera u l-Ombudsman fir-rapport tagħha tal-Mejju tal-2018 semmitu dan kien hemm rispons tajjeb mill-Kumitat PTUF, Kumitat Kumitati Peti u sena li għaddiet li t tnejn qablu li l-Kunsill għandu jsegwi r rakkomandazzjonijiet fir-rapport tal-Ombudsman Jiena naħseb illi din is-sena jekk inti ma tistax issegwi dak li huwa dej, mbagħad eh, ta' parsi tagħmel konsultazzjoni meta laqas il-fatti ma jkunu ġew ippreżentati pal pereżempju dwar li frankar tal-enerġija bil-ħin ehm, tas-sajf, ehm, mhumiex verament il-fatti, ġifiri, u ħaġa li d-dajjaqo minnis li jkunu juqdu jaqalbu sija l-ħin kollu. Imma foslu mbagħad jieħdu gost għaliex hemmhekk om differenza, ma l-ewwel qabel kollox irrit ikun hemm il-fatti, fatti jridu jkunu b b'mod ċar hemm perjodu twil fejn ikun hemm seduti ta' smigħ mal-esperti, ikun ċifri, statistika Immijew naraw in-nies pereżempju illi qegħdin jivvjaġġaw darbtejn fil ġimaw il-ħin kollu jridu il-bussija. U rridu naraw ukoll l-impatt li dan se jkollu fuq is-saħħa. Però din kienet xi ħaġa li verament kienet ma kienet ġusta, kienet jiena li jkolli ngħid li anki bħala om ta' tfal żgħar ma kellix diffikultà li noqgħod naddatta ruħi. Imma ejjew l-ewwel niżguraw illi ikun hemm il-bażi għall parteċipazzjoni li hija msemmija fl-artiklu 10 li ċittadini għandhom id-dritt li jipparteċipaw fid-demokrazija li tkun trasparenti kemm jista' jkun imma jekk huma laqqas għandhom il-possibilità li jsegwu u jaraw x'huma jagħmlu l-gvernijiet tagħhom stess. Mbagħad tistaqsihom x'taħseb dwar di jew dwar eh, ħaġa oħra le. Jekk il-ċittadini l-ewwel ma jkunux jistgħu segwu mill-qrib dak li qed isir f'pajjiżhom, diffiċli mbagħad li jkunu jafu x'għandu jsir fuq livell Ewropew. Issa jiena ħerqana illi naqra dan ir-rapport imma naħseb illi din it-talba mill-Parlament għandek tinkludija anki l-ombudsman għamil l-istess talba li anki l gvernijiet għandhom jaġixxu bħalli kieku l-Unjoni Ewropea kienet istituzzjoni intergovernattiva li x'dak mhijiex hija entità integrata li toħroġ bil-liġijiet. Eh, il-persuni diplomatiċi li jobboduwa trasparenza. Erstmal fil Dank fil di studio und fil äh, Dank auch fil äh, kurze ich hätte fast gesagt, abgeordnetengerechte Zusammenfassung äh, ihrer, Schlussfolgerung. Il taqsira jattatata għal membri tal-Parlament fl-Unjoni Ewropea għanna sistema demokratika illi tista tkun eqreb għal ċittadini milli dik li għandu fl-istat membru tiegħi u naħseb illi u rejtuna illi l-opportunitajiet huma kbar u jiena naqbel li din hija xi ħaġa li għandna bżonna li rriduha qabel ma liġijiet isiru xi ħaġa permanenti huwa importanti illi naraw x'jaħsbu ċittadini Ewropej. Imma ovvjament Dan irrid ikun din l-informazzjoni trid tingħata bil-lingwi rilevanti. Ta' xejn jekk ikun hemm konsultazzjoni pubblika li tkun disponibbli bi tliet lingwi biss għaliex dan ifisser awtomatikament li l-maġġoranza taċ ċittadini se jkunu esklużi. Koll aħna mhux biss qegħdin noħolqu konsultazzjoni pubblika għal lobbyists u dawk li jirrappreżentaw l-interessi differenti, hija xi ħaġa li qed nagħmluha għal ġid taċ ċittadini u aħna lilhom iridu nilħu għalhekk l-ewwel net huwa importanti li jkunu jistgħu jaraw l-affarijiet bil-lingwa tagħhom u anki illi noħolqu iktar uh, viżibilità biex in-nies ikunu jafu li dawn il-konsultazzjonijiet ikunu għaddejjin Iva, iċ-ċittadini jikkritikaw il-leġislaturi Ewropej. Imma ħafna meta aħna najdu l-om li għandhom il-possibilità li għatu l-opinjoni tagħhom, ħafna drabi għajdu li laqqas biss kienu jafu. Għalek naqbel li din is-sistema għanna saħħuha u anke dak li inti dwar il-feedback, dwar il-response. jekk ikonna biżżejjed parteċipanti, ma ovvjament ma nistgħux nikbu lil kull wieħed waħda minnhom u nirringrazzjawhom tal-parteċipazzjoni tagħhom, kif timmaġinaw li għandha ssir il-feedback jiena naqbel li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa iżda ma nafx eżattament kif dan jista' jsir fil-prattika. Jiena naqbel miegħek ukoll illi l il konsultazzjoni pubblika hija strument verament importanti sabiex aħna nkunu nistgħu noqorbu aktar lejn iċ-ċittadini tagħna. Imma għadna din hija xi ħaġa li ċ-ċittadini għadhom ma jafux biżżejjed dwarha u nittama li l-istudju tagħkom jista' jagħtina idea ġodda dwar kif nistgħu noqorbu lejn iċ-ċittadini Ewropej u kif nistgħu noħolqu kuxjenza dwar dawn l-affarijiet fost iċ-ċittadini tagħna. Ġifieri mhux illi jikkritikaw l-affarijiet meta l-liġi tkun diġà għaddiet, imma propju mill-bidunet illi huma jkunu parteċipanti fil-proċess leġislattiv. Għaliex jiena naħseb illi din il-possibilità mhux qed tintuża biżżejjed bħalissa. Grazzi ħafna. Um, Grazzi għal rapport, grazzi għal dak illi spjegajtilna li se jippermettilna illi uh, nifmu aħjar u xukultant kultant hija xi ħaġa li dejjaqna ħafna li naraw għalfejn iċ-ċittadini ma jipparteċipawx fil-konsultazzjonijiet pubbliċi. Jiena naħseb illi aħna bħala eh, ċittadina ta' stat membru mhux faċli li inti tasal għal dawn il-konsultazzjonijiet għaliex hekk ma tkunx segwejt il-proċess kollu kemmu. Għamnek eh, fil-Parlament insegwu ma' ċittadini le għalhekk eh, il-ċittadini ma jkunux jafu l-website li għandhom imorru kif għandhom jagħmlu eċetera. Illi ħafna drabi l-affarijiet ikunu miktubin bl-Ingliż u mhux bil-lingwi kollha l-oħra tal-istati membri għalhekk naħseb illi il-konsultazzjonijiet pubbliċi jridu jkunu aġġornati u adattati għas-seglu 21. Irridu jaslu fejn qegħdin iċ-ċittadini Ewropej, qegħdin fuq fuq l-internet forsi n-nies iktar anzjani tista' tilħaqhom iktar permezz tat television, hemm ħafna nies li jaħdmu war rashom eċetera li jisimgħu ir-radio. Għalhekk dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi jridu jiġu rreklamati fuq dawn il-mezzi differenti sabiex in-nies ikollhom aċċess għalihom. Għalhekk grazzi aħna aħna il-punt ta' tħul fejn jistaw eh, jitħlu il-ċittadini Ewropej f'dawn il-proċessi tagħna. Forsi tista' jistaw jispjegawna u kol kif nistaw intejbu l-konsultazzjoniet pubbliċi li su konsultazzjoni hija importanti u meħtieġa bżonn li jkunu ehm, rib iktar ta' ċittadini irridu nidħlu fid-dar taċ ċittadini Ewropej kollha hekk nistgħu nitolbu lill kummissjoni sabiex biex tilħaq liċ ċittadini fejn qegħdin huma. Iċ-ċittadini eh, mhux qegħdin moħħhom biex jaqraw il-newsletters li toħroġ fl-Unjoni Ewropea. Le, irridu nilħquhom fejn qegħdin. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk għax eh, din l-informazzjoni tista eh, tejna biex intejbu il-sistemi tagħna sabiex nilħu l-ċittadini Ewropej. Issa naddu għal punt 12 tal-agenda petizzjoni 96 barra 2019 imres għam is-sur Arnaud Domenech Romero ta' ċittadinanza Spanjola dwar il-ħolqien ta' baġġ standard ta' tniġis tal-arja fil-livell tal-Unjoni Ewropea klassifikazzjoni ta' vetturi għal restrizzjonijiet ta' traffiku. Il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk għalhekk nixtieq nagħti l-kelma l sur Limberg għall-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Mela, s-servizzi tal-Kummissjoni jafu dwar it-ħassib li semma f'din il-petizzjoni, jrid nibda billi intenni illi direttiva dwar l-arja tagħti tajti li l-istati membri jridu jiżguraw li l-konċentrazzjonijiet tal-nġis fl-arja ma jaqbżux il-livelli msemmija fid direttiva. Jekk dawn jinqabżu direttiva tobbliga lill istati membri biex ikollhom pjanijiet tal kwalità tal-arja u joħolqu mezzi Xirqa sabiex il-perjodu fejn dawn il-limiti jkunu nqabżu jinżamm qasir kemm jista' jkun l-għażla tal-miżuri u huwa responsabilità tal-awtoritajiet tal-istati membri imma jista' jkun hemm ukoll regolament tal-vetturi li jistgħu jintużaw fil żona urbana. Issa, qabel soluzzjonijiet bħal din li qed tiġi proposta ġifieri il-badge standard ta' tneġġis tal-arja fil-livell tal-Unjoni Ewropea, irridu hemm bżonn ukoll ikonna eh, aktar informazzjoni dwar eh, sabiex nifaċilitaw l-affarijiet għal sewwieqa f'dan il-kontest ir-regolament dwar is-Single Digital Gateway tajt illi tittinata informazzjoni online li ċittadini u n-negozji fuq regoli Ewropej, nazzjonali, reġjonali jew lokali u anke informazzjoni għall-utenti tat triq dwar ir-regolamenti li jkunu fis-seħħ sal-2020. L-informazzjoni kollha għandha tkun faċli li wieħed isiba u jifhimha u sal-2023 irridu niżguraw illi jistgħu jintużaw jistgħu japplikaw online in-nies għall emission stickers fejn dawn huma meħtieġa. Aħna referejna l dokument mhux vinkolanti illi qed jitħejja bħalissa. Dan għadu ma ġiex iffinalizzat u bħalissa għadha ma teħdiet ebda deċiżjoni dwar il-pubblikazzjoni possibbli tiegħu permezz tal-integrazzjoni fl-istrateġija għal pjan tal-sostenibli u anki fil-qafas tal-pakket tal-mobilità tal-2030 fejn se nagħtu daqatajn lejn il-politika dwar il mobilità Ewropea u anki regolamenti rilevanti u se naraw imbagħad il-passi li jmiss x'inhuma żvilupp ieħor minn meta aħna weġibna l-mistoqsija kien li l linji gwida dwar il-pjan tal-mobilità sostenibbli nħarġu s-sena li għaddiet u fosthom hemm dokument ta' gwida fuq dawn ir-regolamenti. Irrid ngħid ukoll illi l-Parlament Ewropew ipprovda finanzjament għal azzjoni ta' tħejjed tal-Parlament Ewropew sabiex tingħata informazzjoni għall-sewwieqa. Dan ifisser illi nużaw standardizzazzjoni, woti ta' data, l-integrazzjoni ta' informazzjoni fodot bħal apps u ehm, tamir ta' navigazzjoni. Jinkludi wkoll faċilitar ta' ġenerazzjoni ta' informazzjoni meħtieġa sabiex insegwu il-Single Digital Gateway Regulation. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Jar. Grazzi. Jiena naħseb illi il-petizzjonant indirizza kwistjoni importanti ħafna għaliex jekk aħna nkomplu b'dejn il-klassifikazzjoni differenzjata u klassifikazzjoni differenti tal-vetturi u badges. Mela nistaw neqirdu il-libertà tal-moviment fl-Unjoni Ewropea. Jiena bħala persuna Ġermaniża għandi diġà diffikultà biex nifhem is-sistema tagħna. Imma f'ċerti bliet toroq li jkunu blokkati. U jena ngħidu pereżempju jkun hemm xi ħadd mill-Greċja li jmur f'belt oħra kif se jkunu jafu daw x'inhu jiġri f'dik il-belt u qatt jużaw l-opportunità li tagħtihom l-Unjoni Ewropea biex ikollhom moviment ħieles is-sinjali jkunu bil-Ġermani bil kif jistgħu jifmuhom, kif jistgħu jkunu jafu. Jiġifieri mhux biss kwestjoni tal-badges tal u klassifikazzjonijiet jekk xi ħadd jidħol f'żona fejn mhux suppost jidħol din hija xi ħaġa li tista' tikkawża bosta problemi. U jekk aħna jkollna din is-sistema bħal din jiġi jfisser li fir-realtà il-moviment ħieles tal-persuni ma jeżistix fl-Unjoni Ewropea huma wkoll il-municipalitajiet. irridu nitolbu lill istati membri biex jieħdu azzjoni kif suppost kulħadd minn għalih il-sistema tiegħu hija l-aħjar imma żgur li għandna bżonn ta' standardizzazzjoni danna fl-interess mhux biss tal-awtoritajiet imma fl-interess taċ-ċittadini stess. Għalhekk naħseb illi għandna nitolbu lill kumitat tat Trasport biex eh, jidħol fija din il-kwistjoni, il-petizzjoni sadattant għanna nħalluha miftuħa. għaliex meta nitkellmu pereżempju dwar il daġġi e, e, kull ċittadin irid jifimad is-sistema għalhekk hemm bżonn ta' sistema waħda li tkun standardizzata, is-Sinjura Awhen. Iva, jiena naqbel imma naħseb li hija diffiċli għaliex iva l-pajjiżi kollha għandhom sistemi differenti u t-turisti ibatu msiken għaliex ħafna drabi laqas huma ma jħallsu il-multi li jingħataw imma naħseb illi jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex intejbu l-kwalità tal-arja apparti l-metodi ta' Dieselgate u dak xi għet jagħmlu f'Copenhagen huma ċaqalqu l-istazzjonijiet ftit iktar sabiex ma jkunux daqshekk qrib tat traffiku u mbagħad ir-riżultati jkunu tajbin ħafna u jgħidu illi eh, tejbu irnexxilhom itejbu l-kwalità tal-arja f'waħda mill-iktar toroq fejn l-arja hija imniġsa f'Copenhagen. Din hija xi ħaġa li qiegħda toqtol ħafna nies ma nafx x'nistgħu nagħmlu għaliex mhuwiex faċli illi għaliex nistgħu nagħmlu tal-bit illi ħadd ma jagħti kasom u naħseb illi l-Kummissjoni għal wis snin issa aċċettata bħala fatt illi il-livelli msemmija fid-direttiva maħniex qegħdin nirrispettawhom dinja problema enormi għaliex eh, eh, f'ħafna pajjiżi dawn il-livelli qed jiġu injorati. Għalhekk naħseb illi rridu nkunu aktar stretti imma t turisti qed naraw li kollu problemi f'ħafna pajjiżi u eventwalment naħseb illi il-turisti jirnexxielhom illi jitalmu kif jinterpretawhom dawn l-affarijiet il-pajjiżi verament huma serji dwar ix-xewqa li għandhom li jtejbu l-kwalità tal-arja. Mela, nirringrazzja lill-Kummissjoni eh, u lill membri ta' dan il-Kumitat. il petizzjoni nħalluha miftuħa nitolbu lill-Kummissjoni illi zomna eh, informati u l-Komitat Trans se nibatu l-petizzjoni wkoll Peter u xekkat li l-irridu nagħmlu. Tajjeb mela se nibatu għall petizzjoni lill komitat Trans sabiex ikun hemm standardizzazzjoni aħjar ta' dawn l-istrumenti bħal dawn il-badges standard. Mela l-petizzjoni tibqa' miftuħa nibatuha lil trans u l-Kummissjoni tibqa eh, iżomna aġġornati. mhux għal trezjavo dell-ordin del dia kiex la. Mela ngħaddu għal punt li miss fuq l-aġenda tagħna minn Markus Barman dwar il-tniġis tal-arja. Il-petizjonant mhuwiex qiegħed Mana, Ngħaddi l-kelma l sur Philip Len mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signor President. Nixtieq inweġeb għal uh, dan il-petizjonant li jiex ħdej mitjar li jixtieq li l-emissjonijiet tal-arja li jiġu indirizzati bl-istess mod bħal ehm, emissjonijiet ta' diesel mill-vetturi biex jisalvaw eh, is-saħħa ta' nies li jgħixu viċin tal-airport. Il-protezzjoni tal-ambjent hija parti essenzjali tal-politika Ewropea u din jinkludi l-adozzjoni ta' miżuri differenti biex jindirizzaw l-impatt li għandu l-attivitajiet tat trasport inkluż dak tal-avjazzjoni. Il-ftejim ekoloġiku Ewropew ħajkun l-ewwel priorità ta' din il-Kummissjoni għat-trasport u mobilità. Il-kontribuzzjoni tagħna ħadd ifoka b'mod partikolari fuq il-kwalità tal-arja li għandha tittejjeb ħdejn l-ajruporti billi tindirizza l-emissjonijiet minn l-ajruplani u l-operazzjonijiet tal-ajruporti. Fl-2019 f'Ġunju il-Kummissjoni implementat ġol l-liġi tal-Unjoni Ewropea obbligi sabiex ikun hemm konformità mal iżjed standards aġġornati ta' diossidu tal-karbonju għal magni tal-ajruplani. Din hija parti mill-ICAO mil u l-miżuri tal-ICAO sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet effert serra mill-sistema tat trasport tal-ajru u hija l-ewwel standard teknoloġiku globali għal emissjonijiet fi kwalunkwe settur bilan sabiex ikun hemm inkoraġġiment ta' teknoloġiji aktar effiċenti għal dak li huwa il- eh, emissjonijiet fil-sistema tal ajruplani u fi frar tal-2019 l-approvazzjoni tal-Non-Volatile Particulate Matter eh, kif ukoll standards tal-massa mill-istess organizzazzjoni kienet eh, kisba. L-iżvilupp ta' dan l-standard il-ġdid immarka il-kompletazzjoni tal-aħħar parti tal-pakket ta' ċertifikazzjoni ambjentali ta' traffiku bekk għalaqna iċ-ċirkolu fuq il-storbju, il-kwalità tal-arja u l-istandard ta' diossidu tal-karbonju għal ajruplani subsoniċi u dinja xaġa xi ħaġa fis-seħħ fil-liġi Ewropea mill-2022. ħat tal-Kummissjoni issa aħna ħankunu qegħdin nippruvaw naraw li dawn l-standards ma jkunux waħedhom imma inkomplu nafsu sabiex intejbu eh, il-livelli u minn ġimgħa diħla ħankunu qegħdin naħdmu sabiex intejbu l-standards fuq livell globali u nżommu f'moħħna il-bżonn li nżommu bilanċ tajjeb bejn l-istorbju u l-emissjonijiet ta' gassijiet għaliex mhux kollha jistgħu jitnaqsu fl-istess ħin u rridu nindirizzaw il-problema ta' tpaċija. Minn barra dan, l-użu fuq livell lokali ta' soluzzjonijiet sviluppati minn Cesar li għandhom bħala għan il-mod ta' kif nistaw intejbu il-mod ta' kif il-ġestjoni ta' traffiku fin-naħa tal-aeroporti fuq l-art jistaw jgħinu biex inaqsu l-istorbju ambientali li affettwa ir-residenti li jgħixu viċin ta' aeroporti. Grazzi. Thank you for the commission. Now one... Grazzi, issa, għaw xaħat jishtiq jitkellem? Le? Tajb, wisq. Għaw xi membru ta' dan il-kumitat li xie jitkellem? Jidher li le. Peter? Nisibaw mill-President. Mela wara li smajna il-Kummissjoni, aħna ħanżommu din petizzjoni miftuħa u aħna nixtiequ nitolbu lill kummissjoni informazzjoni aġġornata fuq il-leġiżlazzjoni maħsuba li fuqha tkellimt magħna, tkellim fuqha. Tajb wis ngħaddu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda il-punt 14, petizzjoni 80/2019 ppreżentata minn persuna Spanjola fisem il- E, plattaforma kontra il-kontaminazzjoni, plattaforma frenem la kontaminazzjon fuq il-kwalità tal-arja fil-zona ta' Castellon Valencia. Mela, il-petizjonar nil-qawom ħantukom 5 minuti biex tippreżentaw il-petizjoni ta'kom unbat naddu il-kelma l-Kommissjoni Ewropea l-membri tal-Kumitat unbat natukom 2 minuti oħra biex talqu fl-axħar. Unbat id deċid il-Presidenza. Merħba u grazzi ħafna. L-ewwel net grazzi tal eh, teżaminaw il-petizzjoni. Aħna nixtiequ nitkellmu fuq eh, l-inċident li kien hemm. Din hi ħaġa li ġrat fil-graw tal-Kastelljon eh, fiż-żona ta' Valencia, fil-reġun ta' Valencia l-Koleta. Kien hemm nuqqas ta' informazzjoni u trasparenza fuq l-attivitajiet li jikkontaminaw eh, li niġsu fil-port. Kif ukoll? X'dan xi fisser fuq il-konvenzjoni ta' Arus fuq il-parteċipazzjoni pubblika? Iż-żona ta' Serrajo hija l-ikbar żona industrijali fiż-żona u hemm 4 miljuni ta' ettari u hija waħed mill-postijiet l-ikbar fej fej hemm il-petrokimika. U skont il-Kummissjoni Ewropea, l-emissjonijiet eh, tal-CO2 annwali jaqbżu żewġ miljun tunnellati u li huwa iżjed mill-suppost u suppost memx eh, abitazzjonijiet fi distanza ta' żewġ kilometri imma dan ma waqafhomx milli li eh, kabru l-impjant u anka għamlu raffinerija u kien hemm min qed jgħix biss 100 metru il bot Aħna qegħdin ngħixu eh, kundizzjonijiet li jniġsu bl irwejja bl-istorbju nuqqas ta' informazzjoni. Eh, kemm fil-lokalità mm, tal-Valenzja kif ukoll ir-reġun partikolari il-mexja eh, politiċi nbidlu imma ma nbidel xejn ma nafux xed nieħdu nifs u fil-port kummerċjali fejn hemm il- il-ħazna il ħazna Dan xi fisser li eh, f'distanza verament mill-qrib il- hemm ċertu sostanzi li hemm il-partiċelli tagħhom fl-arja. Aħna nixtiequ li jkun hemm studju ta' l-kwalità tal-arja permezz ta' mozzjoni bl-istess talba li ovvjament ġiet approvata b'unanimità f'Mejju tal-2018 u itra ta' talbiet. Aħna rajna ma' segretarju ta' Eh, aħna l-ħakna numru ta' impenji biex intejbu l-kontroll u trasparenzi, imma xorta waħda l-amministrazzjonijiet, xorta waħda ma zammewx mal-twedit tagħhom. It-ħassib tagħna huwa li ndefendu il-saħħa eh, tagħna u t-territorju tagħna. L-Parlament Ewropew dikjara emerġenza klimatika lek aħna nifmu li aħna irridu nħarsu l-ambjent u s-saħħa qoddim l-interessi tal-flus. Jista' jkun li hemm ksur ta' liġijiet Ewropea li għandna l-lista tad direttivi fil-petizzjoni tagħna. Tistaw taraw id-distanzi li jem fil-postijiet bejn il-ħazna u il-port u il-abitazzjonijiet. Irdu naraw il-kwalità tal-arja li tippermetti li konna eh, riżultati realistiċi li jippermettulna namlu il-miżuri biex intejbu din is-sitwazzjoni. Għanna bżonn ta' miżuri konkreti li din il dan il-kumitat jindirizza l-amministrazzjonijiet u il-postijiet kompetenti u juri il-tħassib tiegħu u juri li jiffaċilitaw lil peti eh, l-informazzjoni indipendenti meħtieġa sabiex verament ikunu nistgħu nafu xarja qegħdin nieħdu nnifs minna hemm bżonn li nwettqu dak li hemm fil-Konvenzjoni ta' Arus fuq il informazzjoni trasparenza u partecipazzjoni demokratika ta' ċittadini. Umbagħad irridu napplikaw il-Liġi Ewropea u li dan il-Kumitat e, nixtiequ li jkun intermedjarju biex ikun jista' jara li jitwettqu l-impenji għal minimi li ġew approvati fil-plenarja eh, tal-Kunsil tal-Lokal. tal konsil tal lokal Hemm bżonn ta' informazzjoni, studju ta' kwalità tal-arja indipendenti rridu nsibu soluzzjonijiet urġenti biex inkunu nistgħu eh, eh, ma jkunx hemm iżjed partiċelli fil-arja. U dan il-trap eh, hemm bżonn li jkun hemm delegazzjoni ta' membri parlamentari Ewropej biex ikunu jistgħu jiksbu aktar informazzjoni u janalizzaw il-każ fid-dettall. U ovvjament li din il-petizzjoni u l-investigazzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea tinżamm miftuħa sabiex inkunu nistgħu insibu soluzzjoni għal problemi dettaljati li semmejna fil-petizzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lill kummissjoni il-Sinjura Lucia Bernard. Grazzi, Signora President. Tan li għaddejt l-kelma? Għankopli bl-Ispanjol. L-għonet nishtiq najt li l-ġlida kontra t-nġis ġenerali u kontra il-tnġis tal-atmosfera, mod partikolari, għu għahda mill-prioritajiet ambientali li zjiet importanti tal-Komissjoni Ewropea minħabba l-effetti negattivi li għandhom fuq l-ekosistemi, fuq il-saħħa tal-bniedem u anka l-ekonomija. Pala imħalma il-Kummissjoni informat fl-2019 l-analiżi tal-fatti li saru li, li ġew prezentati mill-petizzjonanti ma waslux biex konfermajna xi nuqqas ta' xi ksur ta' xi ta' U wara li għan ħankunu qegħdin noħorġu komunikazzjoni lil dan il-kumment li dan il-kumitat fuq il-konklużjonijiet li nieħu tieni net. Id-direttiva fuq l-emissjonijiet industrijali hija strument prinċipali tal-Unjoni Ewropea eh, għal dawk li huma soluzzjonijiet industrijali. L-installazzjonijiet li ġew inklużi fil-ambitu ta' din il-ridu eh, jżommu mal kondizjonijiet li kien hemm u fil-fatt irridu ninkludu il-valuri limiti tal-elementi li niġsu fuq l-arja, l-ilma u l-art. Ir-riżultati tal-kontroll tal-emissjonijiet iridu jkunu għad dispożizzjon tal-pubbliku u din id-direttiva tistabilixxi regoli għall aċċess ta' informazzjoni u l-aċċess tal-pubbliku tigarantixxi l pubbliku interessat aċċess għal ġustizzja jekk ma jkunux qed iwettqu l-obbligi tagħhom. Min-naħa tagħha id-direttiva tal-kwalità tal-arja għandha ħaġa waħda. Iva, naqri bil-mod tajt il-President sabiex it traduzzjoni tista' tasal bla problemi id-direttiva fuq il-kwalità ta' ajru tal-ajru ambientali jistabilixxu eh, limiti minimi għal tlet eh, elementi li niġsu li m'għandhomx jiġu maqbuża ħalli proteġu saħħa tal-niedem. Il-Kummissjoni għada qed fittex il-applikazzjoni tad-direttivi. Jekk ma dawn ma jitwetqux, mod konsistenti jista' jkun hemm azzjoni min-naħa eh, tal-Kummissjoni anka eh, proċeduri ta' ksur kontra l-Istat u dan huwa fil-fatt il-każ ta' Spanja. Il-Kummissjoni għamlet żewġ proċedimenti ta' ksur fuq il-valuri limiti ta' eh, ċertu partiċelli u il-nitroġenu ta' ossiġenu. Fil-kas tal-talos nitrous oxide, hemm eh, każ ta' nuqqas ta' twettiq min-naħa ta' Spanja imma rrid nenfasizza li l-Kummissjoni Ewropea analizzat l-aħħar żewġ rapporti fuq il-kwalità tal-arja li ġiet mibawta mill-awtoritajiet ta' Spanja u il Iż-żona 1015 ta' Castellon ma qabżet lebda wieħed minn dawn il-valuri limiti li ġew iffissati eh, mid-direttiva fuq il-kwalità tal-ajru la fl-2018 u lanqas fl-2017. Hemm bżonn nispeċifikaw li anka jekk il-Kummissjoni tħeġġeġ lill istati membri biex iwettqu il-livelli ta' kwalità tal-arja tal-WHO, l-uniċi valuri limiti li hemm obbligu fuqhom min-naħa tal-Istati membri huma dawk li insibu f'din id-direttiva jew f'dawn id-direttivi. Fl-aħħar net, iż-żona ta' kwalità ta' ajru li semmiet iwettqu ir-rekwiżiti għal dawk li huma in-numru minimu ta' punti għal relazzjoni fissa li għandna fl-annessi ta' din id-direttiva. Għalhekk, bħala konklużjoni, il-responsabilità prinċipali tal-applikazzjoni diretta taqa' fuq l-Istati membri. Għalhekk il-Kummissjoni qed il-petizzjonarja sabiex tarraf l eh, awtoritajiet eh, kompetenti l-informazzjoni li għandhom biex jużaw il- Eh, sistema nazzjonali tal-liġi. Għaw xi membru tal-kumitat li jixtieq intervjeni? Is-Sinjura Awken. Iva, grazzi. Forsi tnejja issa. Imma xi ħaġa li verament qed iddejjaqni jekk il-konvenzjonijiet mhumiex rispettati, mhuwiex possibbli li l-petizzjonanti u ċittadini li jkollhom aċċess għal fatti reali. U huwa għalhekk li jista' jkun diffiċli. Inti tajt li mem l-ebda ksur tal-liġi Ewropea. Imma hemm direttiva tal-emissjonijiet industrijali di tiġi rispettata u jiena meta smajt il-petizjonanta għawek meta tkellmet li s-situazzjoni miex sempliciment aċċettabli minnaħa ta' kwalità tal-arja biss, jiena naħseb għalhekk li hemm bżonn li nżommu miftuħa u li ċertu talbiet ta' mm, direttivi li xaktarx huma miksura għawek jina għandi l-impressjoni li dinja kwistjoni urġenti għal saħħa pubblika u l-ambjent. U jista' jkun li kollox qed jitwetta imma ma, ma kienx jidher li hu. Grazzi. Muchísimas gracias. Um, ah, Grazie ħafna, Peter Jar. Jinnet nara żewġ problemi l-ewwel net. Fir-risposta tal-Kummissjoni, kummissjoni ma qalitx li kollox huwa tajjeb. Qalet li hemm ċertu proċessi li għaddejjin bħalissa min-naħa tal awtoritajiet Spanjoli. Issa t-tini net jina naqram dejja eh, inkwetat fuq it-trasparenza jina mort ehm, f'missjoni ta' sejbit tal-fatti fl-Italja riċentement qed nitkellmu fuq it nġista eh, xmara, l-autoritajiet qalu li kollox sew, iċ-ċittadin qalu le mhux kollox sew. u ma kienx rida li in-nies fiż-żona lokali jingħataw l-ammonti u l-kejl. Għalhekk hawnhekk għandna l-petizzjonanti u jina naħseb li nistgħu nifmu li huma jridu jkunu jafu x'inhuma l valuri hawnhekk. u jekk jekk m'hemmx biżejjed trasparenza jista' joħloq nuqqas ta' fiduċja. Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda taħdem flimkien mal-awtoritajiet Spanjoli fuq ċertu punti. Għalhekk hemm bżonn ta' dialogu fuq il-post sabiex neliminaw dan il-nuqqas ta' fiduċa unna ikonna aktar trasparenza. Għalek jina naħseb li nistgħu nagħmluha b'dan il-mod. Jikaw ċertu affarijiet li ma jġrux publikati, ikun hemm ċertu xettiċiżmu min-naħa tan-nies. Għalhekk issa għandna opportunità għaż-żewġ naħat sabiex jekk ikun hemm problema nkunu nistgħu niddiskutuha, nagħmluha trasparenti u mbagħad inkunu nistgħu nelbu sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Il-petizzjonanti Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq nirringrazzja il-pjattaforma tal-li waslu din il-petizzjoni għawek. Nishtiq nfakkar li l-organizzazzjoni dinija tal-saħħa tafżana li waħda minn kull tmin imwiet ġeja propju minħabba it-tniġġis tal-arja ġifiri qed nitkellmu fuq 7 miljun persuna. Fi Spanja aktar minn 10,000 imutu minħabba it-tniġġis tal-arja. U bħalma għalu il-persuni għawek tal-pjattaforma Għawek dan iż-żona hija l-ikbar żona industrijali fuq kwistjonijiet tal-żejt u tal-gas u kimika U ħafna drabi dawn in-nies qegħdin ibatu minħabba l karburi, krizi, karburi, kriżijiet ta' respirazzjoni u dan kollu huma marbut mal-tniġis tal-arja li ġejjin propju minħabba dan l-impjant li jeżisti f'din iż-żona u minħabba tniġis li hemm fil-port kummerċali. Sissa l-awtoritajiet lokali ma sabu l-ebda soluzzjoni il-ġlida kontra tibdil fil-klima huwa il-ġlida kontra min ħoloq dawn il-livelli ta' tniġis kif ukoll il-ġlida kontra min ipoġġi l-interess ekonomiku qabel il-ħajja tan-nies u l-pjaneta għalhekk aħna nixtiequ nitolbu lil eh, dan il-kumitat sabiex il-petizzjoni tibqa' miftuħa u irrit nuru l-tħassib tagħna u nuru liċ ċittadini kollha l-informazzjoni meħtieġa kif ukoll nappoġġaw sabiex ikonna metodi ta' kejl kif suppost sabiex id-data insibuhom kemm jista' jkun malajr u jkunu jistgħu kollhom aċċessa li anke iċ-ċittadini. Mod partikolari il-miżur il-kejl ta' ċertu partiċelli. Jiena naħseb li x-xogħol ta' dan il-parlament huwa li iżom di ripetizjoni miftuħa u mbagħad nitolbu eh, biex eh, ikonna soluzzjonijiet mill-amministrazzjonijiet lokali. Grazzi ħafna, issa it-tern tal-petizjonarja sabiex kun tista' tagħlaq il-petizzjoni tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi. li ma jkollokx studju tal-kwalità tal-arja li hija indipendenti minn l-industri, eh, aħna ma nafux għalhekk jekk aħna ninsabu f'dawn it-tlet eh, kontaminanti atmosferiċi waqqas għandna eh, mod ta' kif nistgħu nkejlu b'mod fiss l-ewwel waħda li kellna li ninsibu qiegħda fin-naħa l-oħra tal-nukleus ehm, ta' nies. Ta u li lin minn jekk jinqabżu il-emissjonijiet jew le. Palma tqala wek in-nuqqas ta' informazzjoni u n-nuqqas ta' informazzjoni, n-nuqqas ta' trasparenza toħloq ħafna tħassib għalhekk aħna nixtiequ nħeġġu lill-Kummissjon il-Kumitat ta' Petizzjonijiet sabiex din il-petizzjoni tinżamm miftuħa kif ukoll ikun hemm informazzjoni li tmur li lin minn dak li qed jagħtu l-intrapriżi infushom. u meta qed ngħidu li nistgħu nkunu qegħdin niksru l-leġiżlazzjoni Ewropea aħna ma ngħidux li naħsbu li hemm xi ħaġa li ma saritx tajba tajjeb meta npoġġu fis-seħħ ehm, dawn it-trasposizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Imma id-direttivi aħna nafu jiġu applikati mill-istati membri. U l-Ewropa tixtieq li daw fil-fatt jitwettqu għalek aħna nixtiequ nindirizzaw il-Kummissjoni sabiex din il-petizzjoni tibqa' miftuħa sakemm ikonna aktar informazzjoni e, biex inkunu nafu eżattament xem fl-arja li qegħdin nieħdu nifs minna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-li kont magħna. Mela wara li smajna il-petizzjonarji, il-Kummissjoni u anka il-membri tal-Kummissjoni tal-Kumitat Peti, il-Presidenza tixtieq tħalli miftuħa din il-petizzjoni. It-tieni punt ejja nkomplu nitolbu lill kummissjoni Ewropea l-informazzjoni kollha fuq eh, dan bħal għax spjegat il-Kummissjoni Ewropea fiż-żona ta' kastejon tal-2018 u 19 fil-fatt ma nqabżux il-livelli Imma palma qalet il-persuna li ġiet fissem il-Kummissjoni li ħajkunu eh, eh, li li qed jikkonsidraw dan is-suġġett u ħajproponu xi informazzjoni addizzjonali fuq dan il-każ, għalhekk aħna nixtiequ nitolbu l-Kummissjoni sabiex iżomna informati fuq dak li qed tagħmlu biex nevalwaw u jkollna informazzjoni fuq iż-żona. U bħala tielet proposta ta' deċiżjoni mill-Presidenza, Aħna nixtiequ nibatu niksbu informazzjoni minnaħat tal-awtoritajiet Spanjoli kompetenti mod partikolari l ministeru Spanjol fuq l-ħarsin ekoloġiku kif ukoll żvilupp rurali, kultura etc. u anka Ministeri ta' Valencia. Dinja il-proposta tal-Presidenza l-Komissjoni ġvir naħallu il-petizzjoni miftuħa u nikkontattjaw l autoritajt kompetenti għalhekk il petizjonari li talbu fil-ħames punt tagħhom jew raba punt li jintbat tintbat delegazzjoni ta' MEPs Din hija mhux xi ħaġa li taqa' taħtna imma il-koordinaturi, ġifieri hija il-laqa ta' koordinaturi li rridu jiddeċidu hemmhekk hemm il-rappreżentanti parlamentari ta' kull kumitat u mbagħad darba fis-sena jiddeċidu, ġifieri eh, f'Ottubru tal-2019 aħna ddeċidejna l missjoni li ħajsiru fl-2020, ġifieri qed ngħidilkom dan biex intom tkunu tafu kif tkunu tafu kif taħdem biex ma tajdux li ma smajnikomx. Għalek, grazzi ħafna, nishtiq u koll eh, nkellimkom wara, imma rridu nkomplu għalix fis sitta u nofs tiqaf l-interpretazzjoni u għanna jizja petizzjoni ċnamlu. Dan il-kumitat, il-kumitat tal-petizzjonijiet, huwa il-punt, il-pont, anzi, bejn ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej. Huwa punt ta' tħul Ġviri, nishtiqu ringrazzjawk. Mela, naddu għal punt 15 fuq l-agenda tagħna. Din hija petizzjoni 943/2018 prezentata minn persuna Ġermaniża dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' miżuri biex niġġieldu it-tniġġis tal-arja fil-Ġermanja u fi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant il, il jgħat mhux jataw, allura ngħaddi l kelma l sur Michael Klinkenberg mill-Kummissjoni. Thank you. Um, so just to recall Mela, biex infakkarkom ftit x'tirrigwarda din il-petizzjoni, il-petizzjonant qed jisaqsi dwar restrizzjonijiet tal-vetturi tad diesel minħabba t tniġġis tal-arja u qed jisaqsi għalfejn dawn ir-restrizzjonijiet mhux qed isiru b'mod armonizzat għalfejn hemm differenzi bejn pereżempju il-Ġermanja u stati membri oħra fl-Unjoni Ewropea. Issa, aħna nixtiequ nagħtu din l-ispjegazzjoni. Ġew introdotti żoni ta' emissjonijiet baxxi bosta stati membri fl-Unjoni Ewropea biex ikun hemm tnaqqis ta' tniġġis fit-tweġiba tagħna aħna tajna eh, link għal eh, din l-informazzjoni fejn saru dawn iż-żoni u punt ieħor li nixtiequ niċċaraw huwa illi id-deċiżjoni li nimplementaw dawn iż-żoni ta' missjonijiet baxxi mhux qed isiru fuq livell Ewropew. Jekk wieħed ħares lejn id-direttivi dwar il-kwalità tal-ambjent tal-arja, dan jistipula fl-Unjoni Ewropea Din id-direttiva tressa obbligu tar riżultati għall istati membri iżda mhux obbligu għal ċertu limi, valuri ta' limitu. Jiġifieri l miżuri ma jiġux deċiżi fuq livell Ewropew. Dan għalhekk japplika wkoll jekk jittieħdu miżuri sabiex jindirizzaw ehm, tniġġis emissarijiet mit-traffiku. U dan għalhekk ifisser ukoll li d-direttiva ma tagħtix istatar lill kummissjoni li timponi miżuri speċifiċi li jridu jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali bħal żoni ta' emissjonijiet baxxi jew kwalunkwe restrizzjonijiet oħra ta' aċċess eh, urban tal-vetturi. Minkejja dawn kollu fid-dawl tal-qafas u l-funzjonament tal-leġiżlazzjoni aħna nixtiequ nsemmu illi l kummissjoni qed tindirizza dawn il-valuri limiti fil-Ġermanja u anke proċedura ta' ksur fuq il-valur tal-limitu ta' NO2 fil-Ġermanja biex nikkonkludi għalhekk il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni b'mod dirett għabbażi ta' din id-direttiva biex timponi miżuri bħal żoni ta' emissjonijiet baxxija jew restrizzjonijiet oħra u fuq kif dawn jiġu implementati. Iżda, qegħdin nindirizzaw eh, dan permezz ta' proċeduri ta' ksur kontra l-Ġermanja fejn inkissru dawn il-valuri. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ja, vielen Dank. Grazzi. it-tweġiba tal-Kummissjoni hija waħda xierqa. Iżda l petizzjoni li nemmen li għandha titħalla miftuħa fuq bħalma milna fuq punt 11. Jiġifieri iva li stati membri huma responsabbli fuq eh, konformità mal-valuri tal-jimtu u li jittieħdu l-miżuri meħtieġa, iżda dan ma nistgħux iwassal għal diskriminazzjoni fuq ċittadini. Jiġifieri dan irid isir b'tali mod li jista' jinftiehem iċ-ċittadini u għalhekk nemmen illi din il-petizzjoni għandha titħalla miftuħa u tintbagħat lill kumitat tat Trasport. M'għandi xejn kontra dawn il-miżuri, iżda dan ma jistax iwassal għal restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' vjaġġar, pereżempju. Jekk jiena nkun Franza pereżempju, noqgħod ninkwita li għal fitriq l-umur suppostijiet fiha u tinħallas xi ħaġa dan għandu jkun ukoll aspett importanti li jiġi kkonsidrat. Aħna rridu ntejblu kwalità tal-arja. Iċ-ċittadini Ewropej għandu jkollhom id-dritt li jivvjaġġaw b'mod ħieles madwar l-Ewropa li jkunu jistgħu jifmu s-sistema u jkun hemm ċertu livell ta' armonizzazzjoni. Għalhekk naħseb id-repetizzjoni għandu titħallem miftuħa u tintbagħat lill-Kumitat tat Trasport. hemm ukoll il baġġ ta' tinġis ta' l-arja li wkoll għandha x'taqsam mal-moviment ħieles, iċ-ċittadini għandhom għandu jkollhom id-dritt li jużaw li jeżerċitaw dan id-dritt. U għalhekk nixtiequ li jkun hemm armonizzazzjoni u għalhekk għandu titressaq lill-Kumitat tat Trasport. M'għandniex noqogħdu ninkwetaw għalhekk li rridu nħallsu xi eh, pedaġġi meta nkunu f'pajjiżi oħra għax nkunu qegħdin fit-triq ħażina, pereżempju jien kalli inħallas eh, mhux l-ewwel darba meta kont nivvjaġġa madwar l-Ewropa għax kont ħalt fit-triq li titħallas għalija u m'għandunajtx u eh, irċivejt ċitazzjoni. Imma jekk ikollna din is-sistema inħallasa minn qabel u għalhekk ma jkollix għalfejn imbagħad inħallas ċitazzjoni. Grazzi Sinjura Awken. Iva, Peter. Intu kol għandek id-dritt li tmut qabel minħabba t-nġis tal-arja. Tmin mittel fruħ qed imutu minħabba qed imutu kmieni minħabba t t-nġis tal-arja fl-Ewropa m'għandux ikun hemm normalizza u ukoll fejn jittieħdu dawn il-miżuri. Anke kif semmejt li raw kif jistgħu itejbu l kwalità tal-arja. Irridu ninsistu wkoll li tikollna sistema eżatta ta' kif isir dan. milli jidher milli jidher qed ikun hemm ħafna lob f'dawn is-sistemi għalhekk qed jitressqu bosta petizzjonijiet. Irridu insibu għalhekk armonizzazzjoni biex anke inti Peter tkun tista' tlaħħaq is-sura ġis-saliba min-naħa tagħna it-tniġġis tal-arja mhix problema ta' stat membru wieħed problema transkonfinali li jekk toħroġ minn stat membru wieħed tinħass fi stati membri oħra. Għalhekk naqbel mija fil-mija mal-kollegi li rridu nkomplu naqblu u nagħmlu iktar armonizzazzjoni f'dal qasam u għalhekk din il-petizzjoni għadha titħalla miftuħa. Thank you very much. Okay, so our... Grazzi, mela aħna nissuġġerixxu illi nżommuha miftuħa u nitolbu lill-Kummissjoni tinformana dwar il-proċedura ta' ksur. Dak kollox, grazzi, mela lestejna illum niltaqgħu għada fid-dista filgħodu laqgħa tal-koordinaturi u fl-10 ikompli l kumitat tal-Petizzjonijiet.